meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde jetzt... Lodwa tajba, signori. Nishtiq li bdew s-seduta tal-lum u nishtiq nilqakom għawek fil-sala plenarja tal-Parlament eh, Ewropew fuq dan il-workshop fuq il-ġustizja ċivili jen nishtiq eh, nilqa l-rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali dan huwa eh, grupp ta' ħedma li qed nagħmlu flimkien flimkien mar rappreżentanti mill-Parlamenti Nazzjonali. Nixtieq ngħid li li għaw 21 eh, membru tal-Parlament minn 18 il-Parlament differenti. Meta wieħed iżomm f'moħħu il kondizjonijiet tat-temp barra naħseb li verament eh, eh, ġew biħġarhom. Għalhekk ħan naraw li dal-strument li dan ħaj laqħat permina li kunem dialogu bej il-Parlament Ewropew u l-Parlament fil-Parlamenti Nazjonali jaħdmu f'dan il-kamp. In Nishtiq najt li s suġġett li aħna ħan trattaw illum huwa kif nistgħu ngħinu il-familji u ċittadini eh, fil-Ewropa, kif nistgħu naffaċalitaw il-ħajja tagħhom. U meta nħarsu lejn l-aspetti legali eh, huwa importanti ħafna, huwa suġġett importanti hemm ħafna kwestjonijiet li huma transkonfinali, hemm konnessjonijiet bejn familji li huma f'pajjiż differenti, pereżempju dak li huwa wirt, jew suċċessjoni, suċċessjoni minn pajjiż għal ieħor Dan huma suġġetti verament importanti fl-Ewropa għax ħafna eh, problemi huma assoċjati ma' dan il-kamp. Għalhekk bħala leġislaturi aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa għax nistaw eh, nippermettu li ħajja tkun iżjed faċli eh, għal ċittadini Ewropej u din li nkunu ta' użu prattiku għal ċittadini dan ħaġa li kunu jistaw jarawa u li ħaġa li għaw li l-utilità tagħha mhux li biex ħaġa teoretika biss. Ħan semaw diversi kelli ma dalodu jiena nixtieq l qabel kollox nishtiq nilqa' fostna lil Diana Wallace, viċi President tal-Parlament Ewropew, kif ukoll rapporter dwar kwistjonijiet li huma relevanti relevanti għal dan il-kamp tagħna li ħadd tkun president 11 il-qoddim għax jien għandi impenni ieħor eh, importanti x'imkien ieħor jien eh, nixtieq nilqa' wkoll lil Sur Vatalek, eh, Segretarju tal-Istat mill-Gvern tal-Belġju fuq għall-Budget Immigrazzjoni Asil u Politika tal-Familja li huwa li huwa suġġett evidentement li jolqotna llum. u l-aspetti kulturali u responsabli kol l-aspetti kulturali tal-Belġu. L-Onorevoli Redding Eh, is Signora Redding ħateġi iżjed tard, ħateġi tara iżjed tard fil-flaxxa. Proba dubju nħabba eh, li ċerta minn li għandu xaqsam ma' situazzjoni ta' temp. Dan huwa bħala bidu, jina apparti minn dan jien nixtieq. Nixtieq eh, Nagguralkom li kolkom dibattitu utli għal raġuni ċi nistalilkom li eh, t titkellmu għandkom eh, bieċa karta u hemmhekk timlu timlew eh, tniżlu isimkom f'dak il-lista f'dik il bieċa karta li għandkom u tatu jenna għek fil-presidenza u għazjet faċli li nittrattaw dak il-formi minn flok nifunzjonaw fuq sistema li jek narawkom jew le il keċ dak li jgħidu il-catch di għaj fil-sezzjonijiet plenari nistaqni lejlkom li jem ħafna dokumenti li ħajġu trattati hemm ħafna dokumenti b'ħafna dettalji u dawn huma bbażati eh, fuq eh, l-għajnuna xjentifika u teknika li kellna f'dan is-sens jiena nixtieq nirringrazzja lil eh, xogħol verament tajjeb u li sar mill-impjegati tagħna hawnhekk jiena ġatajda qatajnu dawn huma dokumenti verament interessanti u tajbin. Naddi l-kelma sa l onorabli eh, Wallace. Grazzi ħafna, signor President. Għalija, fizem il president tal-Parlament, eh, President Buzek, nishtiq nil-għakom għawek fostna u najtu kol diversi eh, ċaħġa, najtu ċaħġa fuq il-kontest tal-laqqa li għati konna għawek il lum da dwar dak la nixaqsam il-xol tal-parlament f'da l-axħar snin u xogħol li nisperaw li aħna ħankunu nistgħu nagħmlu fis-snin li ġejjin bil-għajnuna tagħkom u l-appoġġ tagħkom biex inkunu nistaw niffaċilitaw l-ħajja ta' ċittadini tagħna u l-familji tagħhom meta huma jitrattaw ma' pajjiżi oħra. Jiena naħseb li l-punt ta' tluq għandu jkun niftakar ħafna snin ilu fil-kuntest ta' dibattitu li kena hekk jidir li, li dak nixaqsam il-moviment ħieles għanna għanna nirranġaw situazzjoni fejn kien iżjed faċli wieħed jisposta uh, il-patata mill-ċittadini eh, jkunu jistaw jużaw din il-libertà. U aħna rridu namlu li din tkun verament realtà. Il-pozizjoni hija l-gvernijiet tagħna kollha qalu li intkom bħala individwi, bħala ċittadini għandkom id-dritt li tispostaw eh, liberament. U ċittadini jihdu din bħala ħaġa eh, li hija dritt tagħhom. U jekk inħarsu li il-ċifri fl-2009 xi 12 miljun ċittadin eh, Ewropew eh, aċċettaw dik l-offerta biex ngħidu hekk biex issa qed jgħixu jew qed jaħdmu jew qed jistudjaw jew irtiraw f'pajjiż li huwa differenti minn dak li huwa l-pajjiż tagħhom stess fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa 12 miljun ċittadin Ewropew. U aħna nafu li n-numru qed n-numru qed jikber Bħala riżultat ta' din il-movent iżjed eh, ħeles u qed jikber hija ħaġa normali li meta niġu għal dak l-affarijiet tal-ħajja l qed jiżżewġa eh, jiżewweġ jew jkollu tfal jew jissepara jew divorzja jew imut. Dan għandu konsekwenzi jew implikazzjonijiet eh, legali minn pajjiż għal ieħor. U dan huma żminijiet fej fil-ħajja tal-bniedem meta huma jkunu verament vulnerabbli li huma uh, Eh, f'sitwazzjoni naqra diffiċli u ma jridux ikollhom bżonn jiffaċċaw problemi transkonfinali legali. Sfortunatament, indipendentement mix-xogħol li ġa għamilna, Eh, eh, sfortunatament, is-sitwazzjoni għada hemm, għad hemm eh, intoppi legali, administrativi u ta' natura pratika u ħabba sistemi legali differenti li aħna għandna. Il-kwestjoni ta' meta wieħed, per esempio, jiddeċidi hemm x'divorzju li ma liġi ħa tapplika l-istess għadak li huwa suċċessjoni u anki kwestjonijiet ta' Eh, drittijiet għal aċċess għat-tfal per eżempju. Jew ħaġa żed bażika li wieħed jaraf eh, eh, l-istatu, il-dokument ta' l-istatus ċivili minn pajjiż ieħor. Allura diħajja f'Ewropa fejn hemm iżjed spostamenti minn naħa l-oħra mhijiex faċli daqskemm nixtiequ li forsi tkun jew tista' tkun. Dawk li fostna li ħadmu fil-Kumitat ta' Affarijiet Legali iħossu verament eh, bil-qawwa li din hija skwistjoni ta' ġustizzja. Il-maġġoranza eh, il-maġġoranza fostna huma interessati dwar l-situazzjoni nazzjonali dwar limiti dwar l-aċċess għal ġustizzja nħabba naqqas ta' flus xi ħaġa, imma aħna ma rridux huwa li nżidu l-problemi billi nżidu saff ieħor ta' kumplessità ta' kwestjonijiet transkonfinali wieħed jista' jintaqgħu magħhom meta ċittadini tagħna ikunu ikunu e- e- f'pożizzjoni li jkunu jridu jużaw is-suq intern Ewropew u jaħdmu jew jgħixu f'post ieħor. Il-kwistjoni il ekonomika ekonomika wkoll eh, tidħolaw għax jekk aħna nissimplifikaw il-ħafna eh, kwistjonijiet ta' natura pratika legali, jekk ikun hemm iżjed ċittadini Ewropew li jkunu disposti li jispostaw minn l oħra, fu naħseb li dana jista' twassal ukoll eh, għal kapaċità produttiva Ewropea ikbar. Issa forsi smajt, eh, bdejt forsi forma naqra negativa, ma fissa sin rrit najt li aħna nkunu guburin bil-progress li sar sissa. Fejn eh, tneħħejna xiftit mill-xkiel li kien jeżisti billi adottajna per eżempju eh, Brussel 2, regolament fuq il-ġurisdizzjoni u l-arfin u l-infurzar ta' sentenzi f'kussjonijiet ta' żwieġ u ta' responsabilta eh, ta' ommi u missirijiet kif ukoll kooperazzjoni u għarfien dwar obbligazzjonijiet ta' manteniment. U eh, nafu li hemm fost eh, għoċċa Eh, iżjed seletta qed isir xogħol ukoll eh, ta' pajjiżi eh, fuq suċċessjoni u divorzju, imma mħat hemm ħafna xirid isir. Forsi qatt hemm bżonn li wieħed ehm, jikkonsidra wkoll il-possibilità jiffaċilita Eh, eh, eh, l-ħarsin ta' drittijiet tal-missiru l-om u kif ukoll ta' tfal billi nsaħħu l-medjazzjoni tal-familja. Niżguraw li jkun hemm marfin ta' sentenzi u deċiżjonijiet u nħarsu lej kwestjonijiet legali, kwestjonijiet li jistgħu joħorġu minn koppji li huma mhumiex fertili. Għalhekk il-konferenza ta' l hija interessanti u kif aħna bħala Unjoni Ewropea nirrelataw ma' Eh, mal-ajja. Eh, hemm ħafna problemi, hemm ħafna kwistjonijiet ta' transkonfinali għandhom xaqsmu mal-reġims ta' żwieġ eh, u kif ukoll ta' assoċjazzjonijiet jew unions li mhumiex formalizzati, hemm fil-kuntest ta' żwieġ ukoll hemm kwistjonijiet li għandhom xaqsmu ma' violenza domestika jew kwistjonijiet fejn kien hemm żwieġ forzat u eh, għanna problemi dwar il-reati li għandhom xaqsmu mal-ulur. Xini reazzjoni tagħna bħala stati membri għal dawn il-problemi? Jien naħseb li saret ħada ċara li fl-ewwel sena tal-mandat il-ġdid ta' din il-Kommissjoni u dan il-Parlament li verament hemm il-volontà eh, volontali wieħed atma forse atma għajna qabel, li ċittadini Ewropej tagħna ikunu fil-qalba tal-politika tagħna, tal-leġizlazzjoni tagħna. Eh, u dana hija speċjalment il-każ fil-ġustizzja ċivili. Tħares biżejjed tħares dej il-programm ta' Stockholm li kommissjoni offret fil-bidu tal-mandat u r-reazzjoni tal-parlament għal dan eh, biex nkunu nistaw narfu li dinja direzzjoni li rridu nieħdu. Eh, u jider ukoll li hemm riflessjoni fil-sentiment eh, tal-ċittadini Ewropej għax jek tħares, per esempio, jekk tħares l ħarra rapporti tal-Eurobarometer li saru dwar dak l-għandu xaqsam kwestjonijiet ta' ġustizja ċivili, xi żewġ terzi, żewġ terzi, dak huwa ċifra verament impressjonanti ta' dawk li rrispondew ħassew li l-Unjoni Ewropea għandha tieħu inizjattiva f'dan il-kontest ta' liġi eh, transkonfinali tal-familja. Din hija dan huwa mandat verament eh, impressjonanti biex aħna nkunu nistgħu naġixxu navanzaw. Imma jiena nħoss li kulħadd taw b'din is-sala jixtieq jisħaq fuq il-fatt li miex mhux eh, passi l-qudiem dak l-għandu xjaqsam armonizzazzjoni. Aħna mhux qegħdin hawnhekk biex narmonizzaw biex navanzaw fl-armonizzazzjoni. Il-maġġoranza niġu minn tradizzjonijiet legali eh, u kulturi differenti eh, u aħna nirrispettawhom ovvjament u aħna gburin bihom eh, u mux aħna mux qed nippruvaw li b'xi mod ieħor nizmontaw dawk is-sistema aħna rridu namlu li rridu nagħmlu li nippruvaw b'xi reġim legali privati li narfu dawk il-sistemi imma li bċi moti uħor ikun jistgħu jiffunzjonaw taj tajjeb ma' xurxin. u li jkun hemm sens ta' fiduċja bejn xulxin biex kull hekk naslu lejn lan ewlieni tagħna li nagħtu aċċess ġustizja ġustizzja lil dawk iċ-ċittadini li għal xi raġuni oħra eh, jispostaw minn pajjiż għal ieħor. It-Trattat tal-Lisbona toffri lil dan il-parlament u jien għawek nisħa nisħaq eh, ukoll li din hija l-każ għal parlamenti nazzjonali għal eh, ħajkun għandha poteri ikbar. Il-Trattat tal-Lisbona jagħti iżjed poter li żewġ il-parlamenti kollha biex jieħdu daw kwestjonijiet tal-familji. Għalhekk huwa importanti dawn il-laqgħat huma importanti għax aħna għandna bżonn niżviluppaw relazzjonijiet tagħna u naħdmu iżjed ma' xulxin fil-ġejjini. Imma mhux biss dak li għandu x'jaqsam ġustizzja ċivili mal-parlamenti -parlament, nazzjonali imma huwa wkoll importanti għal kulħadd li jinvolvi eh, dawk li jipprattikaw il-liġi fl-istati membri kollha mill-ġudikatura sa l-professjonijiet kollha legali għax dawn huma nies li verament qegħdin hemmhekk fuq quddiem biex joffru jagħtu daw riżultati daw il-politika ta' politika li aħna qed naħdmu fuqha. Allura li huma jkunu involutu mill-bidu li kintkom tkunu involutu mill-bidu hija essenzjali huwa huwa essenzjali għall-idea tagħna biex najnu l ċittadini Ewropej. Għalek, għalek, għalija huwa verament, etniħu verament gost li nara li qed issir din il-konferenza għek. Jiena verament eh, impressionata bil-programm li hemm u l-kwantità enormi ta' dokumentazzjoni li ġiet eh, preparata, jiena naħseb li dan huwa sinjal tajjeb għal livell eh, li ħajkonna livell eh, oli ta' laqqa ta' livell oli. Eh, jiena naħseb narġa' mill ġdid nilqa fostna lil eh, membri tal-Parlament Nazzjonali għadniħu gost għanna l-Onorevoli Votle mill-ġeldu minna ufti diħor ikonna u l-Komissarju Redding. Eh, Nirgazzakom għal-parteċipazzjoni l nispera li dan tkun ġurnata utli għalikom. Grazie ħafna, Signora. Grazie ħafna, Dajana, għal dan għal eh, din introduzzjoni verament eh, eh, ta' sustanza. Jinnaddussa għal għal Melchor Vatalet li huwa l-Segretarju ta' Stat tal-Belġu għal politika ta' familja. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħalli ti permetti li l-inkun se tkellem hmm, u daw li qegħdin mill-parlamenti differenti unkunu nistaw nitkelmu dwar dak li rnexxinna notjenu matul il-presidenza tal-Belġium. Dan hija biss fażi biex niffaċilitaw il-ħajja tal-ċittadini eh, u tal-familji Ewropew dwar dak nixaqsam ġustizzja, eh, dritt eh, liġi ċivili huwa bla dubju li l-laqa tal-lum qed tippermettili li nagħmel riassunt tal-Presidenza tal-Belġium. Grazzi tal-opportunità. Jena ħarist eh, li il-programm li għandkom, għandkom ħafna kellima naħseb li verament ħatkun ġurnata mimlija zbajda u ħatkun ġurnata u koll ħajkun jum interessanti ħafna mill-lat tal-liġi ċivili u l opinjoni ta' ċittadini Ewropej fuq dawn il-kwistjonijiet. L-Ewropej jispostaw minn naħa l-oħra iżjed u iżjed. Din hija ħaġa li aħna ridnu. U kienet waħda mill-għanijiet tal-Unjoni Ewropea hija ħaġa li qed tiffunzjona. Il-numru ta' liġi ta' żwiġijiet internazzjonali, l-għodwa tajba jgħid il-kellim lill-Kummissarju Reding la kemm daħlet. U din hija ħaġa tajba, l-ispostament tan-nies minn naħa l-oħra hija ħaġa tajba. Dan hija ħaġa pożittiva eh, għal raġunijiet professjonali, personali u kif ukoll opportunità li wieħed jiskopri xi jew ieħor jisplora l-Ewropa u eh, ċittadini qed jużaw dan id-dritt ta' libertà u biex jispostaw minn naħa l-oħra u allura dan ifisser qed ikollok sitwazzjonijiet ta' iżet u iżet nies jitżewġu lil barranin Dan rridu reagġixxu għal dan, aħna rridu eh, naġixxu fil-kamp tal-liġi ċivili wkoll. Għal dik ir-raġuni li qegħdin hawnhekk. Għalek qegħdin hawnhekk eh, biex naraw kif daw numru izet u izet kbir ta' fenomena eh, internazzjonali jistgħu jiġu ornati najdu hekk. U eh, konna bżon li forsi nħabba l-qegħdin fl-Unjoni Ewropea eh, neħu forsi differenzi li hemm bejn sistema tagħna. Hemm diversi affarijiet li l-Presidenza Belġa għamlet li l-Belġu aġixxa fihom. Eh, l-ewwel il-kooperazzjoni aħjar dwar il-liġi tad-divorzju applikabbli. No, étant donné que pour la première fois,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 Eh, ta' jew nispjegaw li ma liġi ta' divorzju applikabbli Jiena eh, verament kuntent li dan huwa l-ewwel darba li qed issir u kuntent li qed issir għall ewwel darba taħt il-presidenza tal-Belġu għal dak li xaqsa il-liġi tal-familja biex wieħed ikun jista' jsir jaf li ma liġi applikabbli ta' divorz taħt il-kooperazzjoni eh, ikbar aħna provajna ninvolvu il-pajizi kollha li jridu ikunu involuti f'dan il-proċess il-pajizi kollha li jixtiequ eh, jagħtu definizzjoni tal-liema liġi hija applikabbli biex il-pajizi kollha ikollhom l-ikbar numru ta' nies ikunu involuti fil-kooperazzjoni aħjar li hemm. Għax li zemma jkun hemm pajjiżi iżjed ma navanzaw biex eh, nifaċilitaw il-ħajja għal familji Ewropej din hija it-titlu tad dibattitu l illum. Aħna rridu li rridna li l-parlamenti jkunu voluti wkoll. Evidemment, nous avons continuellement en discussion. Pala, eh, dawk il-leġislaturi Ewropej, flimkien mal-Konsil, aħna nkomplu il-diskussjoni eh, fuq il- fuq il-liġi applikabli ħna avanzajna ġa minna pass il-qoddim importanti għaw 16 il-miljon għaw 16 il-miljon koppja mizzewġa fl-Ewropa li ħajkollhom il-benefiċċju ta' ċertezza legali li ħadġi motija mogħtija li jom bil leġizlazzjoni tiġi applikata meta huma jiddivorzjaw. Aħna ridna li tkun possibbli li l-koppji Eh, jazlu li ma liġi tkun applikabli jekk huma ma jistawx jaqblu fuq dan għax huma qed jiddivorzjaw allura ikun hemm diversi tip ta' mekkanizmu biex ikun jista' jiddeċidi li ma liġi tapplika, pempju fejn huma joqgħu normalment. Allora dak il-każ dana eh, tagħti bażi aħjar legali għal dawk li ħajdivorzjaw fil-qafas ta' unjoni Ewropea. Tati ċertezza legali ikbar u inqas eh, lok għal konflitt. Il-kwestjoni tal-konflitt tal-liġijiet l-kwestjoni ta', xi disputa fuq li ma liġi japplika hija ovvjament hija waħda problematika meta jkun hemm sitwazzjoni aħna qed nippruvaw intaffu il-possibilità ta' konflittu jista' jwassal għal ovvjament possibilment li jkollu effett pożittiv fuq anke fuq it-tfal. Aħna xtaqna wkoll navanzaw f'dak l-għandu xjaqsam il-liġi ta' suċċessjoni aħna eh, iżda ma jiżjed ma jispostaw nies minn naħa l-oħra huma ħajjexu f'postijiet u jmutu f'postijiet fejn huma ma ovvjament mhux neċessarjament ikunu eh, eh, twildu jew għexu fih. Huma ħajużaw il-libertà ta' moviment f'ħajjithom u jista' jkollhom forsi assi f'pajjiż differenti fil-kontinent. Għalhekk aħna ridna arfin ta' ċertifikati u dokumenti ċertifikati biex innaqsu il-numru ta', ta konflitti fuq uh, eh, suċċazzjoni għaxem Eh, arranġamenti leġislattivi differenti ħafna meta niġu għal suċċessjoni. Għajjina naħseb li għawek għal darbohra l-Unjoni Ewropea eh, permettiet li navanzaw għal volja kien hemm ċerta stati membri li kellhom dubji tagħhom din ħaġa li rridu ngħidu. Imma billi biddinna eh, l-angoli aħna ħadna stajna navanzaw din is-suġġett ukoll Kwistjoni oħra li jien xtaqt eh, eh, eh, namel għax il għat interesa l-Belġu huwa dak li huwa li għandu xaqsam mal-ħtif ta' tfal, ġifiri, meta missier jew għom jiddeċedu l il jew l-għom ma jkollhomx aċċess għat-tfal. U għawek, u t-tifel li huwa l-offol ovvjament, din dinja ħaġa diffiċli ċini soluzzjoni għal din il-situazzjoni ta' krizi. Dejjem diffiċli. Jekk inti apparti minn da tieħu nota li dan affarijiet qed iżuru f'żewġ pajjiżi allura s-sitwazzjoni tikkomplika ruha. Aħna konsultajna ma' parti interessati kollha u xtabbilejna sistema ta' arbitrazzjoni biex l-om l-missi, l-ġenituri jkunu jistaw negozjaw qabel ma jaslu għal situazzjoni ta' krizi. Aħna qed nippruvaw li dan il mekanizmu Belġan eh, jiġi applikat fil-pija tal-Ewropa. Aħna eh, ġew stabiliti 10 eh, proġett pilota bilan li jipermettu li izzet u izzet nis jużaw din il-medjazzjoni ta' arbitrazzjoni fil-kas ta' kopji fej ikunem ħtif Eh, ta' eh, minn xi mill-ġenituri eh, ġenituri internazzjonali ngħidu hekk permetti forsi li dana permetti forsi li eh, eh, l-ġenituri jaġgħu jmorru jaġgħu jibdew jitkellmu ma' xulxin u forsi jinnegozjaw soluzzjoni u li soluzzjoni tiġi rispettata mill-ġenitura. Meta wieħed mill-ġenituri jaħtaf eh, it-tifel jew tifla jew tfal ikun hemm konflitt bejn bejn it-tnejn bejn il n nifisom. Imma il-vittma persuna maħtufa hija il-tifel jew tifla nifisa. Allora aħna għandna bżonn huwa li soluzzjoni aċċettabbli U naħseb il-medjazzjoni hija bla dubju maniera kif aħna nistgħu eh, nagħmlu dan. U dan juri li meta meta wieħed jitkellem ma' xulxin, meta wieħed eh, ħares il-medjazzjoni jista' jkollok eh, soluzzjoni anki f'każ das il-konvenzjoni tal-lajja fuq il-manteniment, aħna nafu li għanna problemi dwar kamp ta' applikazzjoni u li ma' autoritajt għandhom xjaqsmu. Nitkellmu dwar l-implementazzjoni ta' konvenzjoni dwar l-kupru ta' las mantenimenti internazzjonali maħna rnexxenna nofru ċerta ideat biex jiejnuna biex navanzaw. Issa jekk nitkellmux fuq id-divorzju, l-ħtif internazzjonali eh, suċessjoni jew l-rkupru ta' ħlas ta' manteniment, aħna fil-presidenza belġana eh, kien il-kapacità navanzaw. Forsi avanzajna iżjed fuq il-liġi ta' divorzju u fuq il-ħtif internazzjonali, imma avanzajna f'kull aspett. L-istat membri naf huma għandhom id-dubji tagħhom biex jaċċettaw eh, eh, liġi ċivili eh, minn pajjiżi oħra. Aħna nħossu li forsi leġislazzjoni minn pajjiż ieħor mhix tajba daqs tagħna stess, imma m'għandniex inkunu daqshekk negattivi għax inkella dan jkun akkost ta' ċittadini Ewropej u l-ħajja tagħhom u l-ħajja tal-familji tagħhom għax inkella nispiċċaw li jkollna eh, konflitti eh, legali fej ġiġa jeżistu problemi, eh, konflitti fil-familja. Aħna nifaċilitaw ħajja l-dawn nies, naħdmu fl-imkien u biex ikonna koerenza bejn il-sistemi tal-liġi ċivili tagħna. L-Unjoni Ewropea permettiet li n-nies jispostaw minna ħal-oħra. Allora issa li għandna nagħmlu u għan reaġixxu għal konsekwenzi ta' dan ta' din il-libertà u naħdmu flimkien u nikkooperaw eh, flimkien fuq il-liġi ċivili. Dan huwa dak kien lan tagħna meta aħna avanzajna fuq dawn il-kwistjonijiet fil-Presidenza Belġjana naħseb li avanzajna fid-direzzjoni tajba u nispra li din tiġri fil fjajini Grazzi. Grazzi ħafna l-Segretarju tal-Istat. Grazzi ħafna għal din l-ispjegazzjoni tiegħek. Issa xtaqt nilqa lil Vivian Redding, Viċi President tal-Kommissjoni Ewropea responsabli għal affarijiet legali. Grazzi ħafna tal-li minkejja l-kondizjoni klimatiċi edha unek illum. L-għadwa tajba, sinjuri, huwa onur u pjaċir tiegħi mhux biss li nitkellem qudiem il-parlamentari Ewropej imma wkoll qudiem il-parlamentari nazzjonali. U huwa importanti ħafna illi ikonna iż-żewġ livelli ta' istituzzjonijiet flimkien għaliex wasal iż-żmien fejn il-kollaborazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-parlamenti nazzjonali tassew jissaxħu. Hemm kwistjonijiet li rridu nindirizzaw fuq livell Ewropew anka livell nazzjonali. Qed nitkellmu fuq kwistjonijiet inkomuni għall-istess tip ta' nies. Tafu li hemm 12 miljun ruħi li jeżerċitaw fl-Ewropa id-dritt tagħhom għal libertà ta' moviment jistaw persuni jisibu ruħam f'difikoltà f'pajjiżi li mhumiex tagħhom imma fl-Ewropa irridu naraw li kulħadd iħossu eh, il-qiegħed f'pajjiżu. Indipendentement x'tagħmel persuna, kulħadd għandu drittijiet u l-obbligi u kulħadd għandu jkollu ċ ċertezza legali li hemm bżonn. Issa, x'inbidel u għalfejn inbidlu l-affarijiet? L-affarijiet imbidlu permezz ta' trattat il-ġdid, trattat ta' Lisbona, illi Mija għandna marbut il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali li hija parti integrali minn dat trattat. F'Diċembru 2009 it-teħid ta' deċiżjonijiet fuq kwistjonijiet li għandhom xaqsu ma' ġustizzja ma baqgħux iktar responsabilta tal-Ministri tal-Ġustizzja ta' stati membri individwali mingħajr l-ebda intervent tal-ebda Parlament kemm dak Ewropew jew nazzjonali mingħajr intervent tal-Qorti tal-Ġustizzja. Sar logħba istituzzjonali fejn kummissjoni tagħmel proposta il kunsill tal-Ministri Ewropej kif ukoll il-Parlament Ewropew flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali jiddeċidu fuq x'sejjer ġri. U l-Qorti tal-Ġustizzja tara illi dak li ġri deċiż ukoll jiġi implementat fuq kull livell. Għalija, kont l kummissarju f'tal inqasam qasam fl-Ewropa illi minn nixen nimplementa l-affarijiet, ċertu elementi kienu faċli ħafna timplementom pal per eżempju id-drittijiet tal-persuni li nqabdu mill-forzi tal-pulizija u li jitres u il-ġustizzja f'pajjiż ġar. Hawnhekk diġà deċidejna fi żmien qasir ħafna fuq id-dritt ta' traduzzjoni u interpretazzjoni. U din il-ġemma, fl-ħajt din il-ġemma propju, ħakonna l-litra ta' drittijiet illi se jkun hemm deċiżjoni fuq u koll. Umbat nistaw nibdew bl-affarijiet oħrajn. L-aċċess għal avokat, lajnuna legali, eccetera, eccetera. Għal daqstant, dan kollu, se jinvolvi drittijiet minimi garantiti għad ċittadini Ewropej kollha indipendentment fejn jinsabu u f'każ li jinsabu f'difkultà. Mhuwiex biżejt itħares biss lejn drittijiet ta' dawk illi għandhom problemi mal-qrati, trid ukoll tikkonsidra il-vitmi. Il-vitmi ta' attività kriminali, vitmi ta' effetti negattivi li jistgħu jimmanifestaw ruhom meta jkunu f'pajjiżi ġirien. Fil-rebija li ġejja se nkun qed pakket dettaljat ta' miżuri legali u liġiet. U uh, l-istess ħaġa wkoll għal ġustizzja favorit tfal għaliex ħafna drabi tfal jinsabu, jinsa, jisibu ruħom diffikultajiet meta ikollhom jersqodim il-qorti bħala xhieda, pereżempju f'pajjiż ġar. Għaldaqstant aħna konvinti u determinanti illi namlu dritt tal-moviment, moviment ħieles, dritt tangibli ċittadini. Simbolikament għamilna dan fis-27 Ottubru meta kellna konferenza stampa komuni u l-komissarju responsabbli għas-suq intern, Michel Barnier, u anka jiena responsabbli għal-ċittadinanza, jena għadna fl-imkien u spiegajna kif irridu naġġornaw u natu nifs ġdid l-suq intern. Mhux biss mill-perspettiva ekonomika, imma wkoll mill-perspettiva fejn iċ-ċittadin ikun importanti daqs l-ekonomija ekonomija u ċittadini li huma iż-żewġ naħa tal-istess munita. Dan anka grazzi għat Trattat ta' Lisbona u l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Is-Sur Vatele ġab mod estensiv tkellem fuq il-proposta tal-Kommissjoni fuq is-suċċessjoni u l-wirt illi se tindirizza uħut minn dawn il-problemi 450.000 eh, kas ta' suċċessjoni transkonfinali kull sena. Dan ifisser eh, problemi kbar ovvjament. Aħna rridu narmonizzaw il-liġijiet fuq ġurisdizzjoni u liġi applikabli billi nużaw il-prinċipju ta' residenza abitwali pala kriterju bażiku. Din is-soluzzjoni se tiżgura il-rati ta' stat membru wieħed kollhom jitrattaw is-suċċessjoni u l lassi indipendent fej ikunu ikunu immexxija minn liġi waħda. Il-proposta tiżgura wkoll id-deċiżjoni ta' qorti li toħroġ l istat membru tapplika wkoll fil-bqija tal-Unjoni. Dan ifisser li dokument li ħareġ f'Stat membru wieħed għandu jiġi aċċettat fi stat membru ieħor. Għal daqstant, ċittadini ma jkollhom bżonn aktar li jippreżentaw dokumenti lokali u jgħaddu minn proġetturi ġodda f'kull stat membru. Meta il-fej il-persuna mejta kella lassi u l-iktar element importanti f'dan kollu huwa ċertifikat Ewropew fuq is-suċċessjoni li se jirrappreżenta il-prova ta' l-istatus u drittijiet tal-eredi u anka l-poteri tal-amministratur tal-istabiliment u l-eżekuturi tal-rida tal-wirt taħt il-liġi applikabli. Dan se jiffaċilita il-proċess u ċittadini jistgħu jeżerċitaw drittijiet tagħhom ukoll skont dokument wieħed li applika fis-sistema bil-kollha. Jiena naf illi kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Parlamenti Nazzjonali u anke l-Kunsill Bir-raġun qed iħarsu lejn din il-proposta u ovvjament il-Kummissjoni qed taħdem mill-qrib mal-kolleġislatur sabiex reġim ġdid jiġi infassal li jiżgura ċertezza legali illi għandhom bżonn iċ-ċittadini. Imma Fix-xogħol dettaljat li għandna qoddimna ma nix ninsew il-fatt illi il-konsultazzjoni pubblika kif ukoll il-valutazzjoni tal-impatt u rew appoġġ wiesa għal din il-proposta. Għal daqstant jekk inħarsu dejn id-dettalji Iva mal leġizlazzjoni għal imbokar għal leġizlazzjoni għal 450.000 ċittadin ma tkunx ħaġa viabli. Naħseb li nistaw nsibu ftajim li jista' jkun aċċettabbli għal kulħadd. Dan huwa biss wieħed mill-elementi għaċ-ċittadini illi jgħinhom jieħdu vantaġġ ta' drittijiet transkonfinali għal mobilità. Jina wkoll determinata illi niffaċilita l-ħajja ta' koppji miż-żewġa jew l-ewwel daqsan se nipproponi eh, proposta ġida fuq drittijiet matrimonjali u anka eh, dawk ta' partnerships reġistrati. U diffiċli l-lum għal koppji internazzjonali jkunu jafu liema orti għandhom ġurisdizzjoni li ma liġijiet huma applikabbli għal situazzjoni personali tagħhom u għal liġi applikabbli għal proprjetà għanu li niżguraw il-movement ħieles ta' deċiżjoni ġudizzjarji fuq eh, proprjetà matrimonjali u rikonoxximent bej l-Istati membri. Il-leġiżlazzjoni l-ġdida se tkun proposta fil-bidu tal-2011 u se torbot mal-regolament eżistenti fuq drittijiet matrimonjali u fuq il-kustodja se jkun ukoll se jkomplementa l-liġi applikabli fuq id-divorzju ruma tlieta. Survata leġa fid-dettal tkellem dwar dan għal daqstant ma bżonn qed nirrepeti il-punti li semmaw. Punt wieħed li xtaqt nispjegalkom madan kollu. Ir-regolament fuq liġi applikabbli fuq id-divorzju hija l-ewwel deċiżjoni li qatt tittieħdet għabbażi ta' kooperazzjoni msaħħa. Issa, pala persuna mill-Lussemburgu, jina ma tantx nappoġġa di l-kooperazzjoni msaħħa naħseb illi ikun aħjar jekk nimxu l-qoddim pala 27 membru, mux ikonna grupp ta' pajizi illi jimxu l-qoddim uħedhom. U jina kontet nitkellem ma' kollegi U skellim ma daw kollegi qabel id-deċidejt li nieħu din id-direzzjoni. Għaliex hija ħaġa innovattiva. Illi kooperazzjoni msaħħa qed tiġi proposta bħala mod kif nisblokkaw l-istaġnar fil-qasam tal-liġi Ewropea hija kooperazzjoni msaħħa u li hija miftuħa l daqstant jekk pajjiż irid jingħaqad jistgħmel dan imma jiena sibt illi kien hemm mażla bejn soluzzjoni għal maġġoranza ta' ċittadini u f'dil kooperazzjoni konna qegħdin inkopru 80% ta' ċittadini jew ma jkonniex soluzzjoni. Unkomplu bil-dizastru ħafna drabi konna fil-divorz internazzjonali. Għalda xtant xtaqna navvanza b'dan il-mod u xtaqt dilkom illi dal wakt ħajkonna it-tini proġett ta' kooperazzjoni illi ħajġi stabilit din id-darba oh. patent for the <laughs> European patent. Privattiv Ewropew, grazzi. fil-liġi dwar il-familja l-affarijiet imxew tajjeb jista' jkollna zblokkar anka fil-qasam tal-privattivi wkoll. Tafu li ċirkolazzjoni ħiles tal-dokumenti u appru kondizjoni għal libertà ta' moviment. ċertifikat ta' twelit u essenzjali għadħul fl-iskejjel għal ġibilta għall irtirars benefiċi s-sekurta soċjali, assistenza pubblika għal tfal dipendenti, għal żwieġ, għal kull ħaġa Għal daqstant meta ċittadini jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal libertà ta' moviment, għandhom jisibu dimom ostaklu. Ħafna drabi dokumenti pubbliċi ma jkunux rekonosċuti f'pajjiżi oħrajn mill-pajjiż li ħareġ id-dokument. Irridu nindirizzaw dal problemi jiena sen nibda konsultazzjoni pubblika dwar dan deċembru, id-diskussjoni fuq eh, din il-kwistjoni tal-lum ħajkun importanti ħafna u dal-ġala darba kontribuzzjoni ta' diskussjoni ta'kom u anka tal-konsultazzjoni pubblika kun hemm analiżi fuqhom se nipproponu żewġ proposti leġislattivi fuq ċirkolazzjoni ħilsa ta' dokumenti pubbliċi fuq rikonoxximent tal-effetti tal-dokumenti ta' status eh, ċivili illi ħaj segwu fl-2013. Essor l ukoll tkellem dwar numru għoli ta' tfal, fl-Unjoni Ewropea li huma affettwati mill-liġi familjari u disgridi f'dan il-qasam artiklu 24 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tisħaq fuq id-dritt ta' tfal li huma separati mill-ġenitor wieħed jew it-tnejn illi jib iżammu kuntat dirett ma' żewġ ġenituri fuq bażi regolari. Li f'ovvjament jekk dan ma jkunx l-interess tagħhom. Il-liġi Ewropea ġa tiffaċilita rikonoxximent u l-inforzar ta' deċiżjonijiet fuq responsabilta tal-ġenituri u kol tipproponi anka użu ta' medjazzjoni fi kunem hemm bżonn. sal tal-2013 il-Kummissjoni ħat kunet qed tirrevedi l-leġiżlazzjoni eżistenti fuq ir-rekonoxximent u nforzar blan illi nistabilixxu standards komuni minimu u niprojbixxu il-miżuri intermedjarji għal rikonoxximent u forzar ta' deċiżjonijiet pajjiżi oħrajn l egzekwator Dan għandu jwassal ukoll għal rikonoxximenti faċilitat u forzar ta' deċiżjonijiet proċeduri aqsar kol l-innaqsu n-numru ta' eh, każijiet ta' tfal maħtufa fl-Unjoni Ewropea. Sinjuri membri tal-Parlament Ewropew, sinjuri membri tal-Parlament Nazzjonali, dan kienu ħut mill-elementi minn tam rajtu permezz dawn l-elementi illi irnexxinna nimxu l-qoddim għaliex l-użu ta' suq intern bħala spazju mm, għal-ċittadini tagħna m'għandux biss ikun dritt fit-teorija m'għandu jkun ukoll dritt fil-prattika. Għal daqstant hemm bżonn inneħħu darba dejjem il-ħafna ostakli illi sa issa għad għandna dana namna l-loħ bis-sistema l-ġdida l-Kommissjoni qed proponi vejli jihdu deċizjoni fuqhom il konsell u parlament u li tikkontrolla l orta ta' Ġustizzja. Għandna niżguraw li dan ikun eh, effiċenti, n nimplementaw l-ewwel miżuri mill-meta eh, niproponu għal deċiżjoni f'tizmin ta' disa' xhur. Għet nitkellmu fuq żmien qasir ħafna liġi Ewropea u dan juri li kulħadd fem illi hemm ħtieġa illi eh, dawn it-12 miljun ċittadin Ewropew jigawdu mid-drittijiet tagħhom. Jiena qed eh, nittama li l-Parlamenti Nazzjonali wkoll jgħinuna inħaffu dawn il-proċeduri għad drittijiet ta' kulħadd. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin, für Ihre Ausführungen. Grazie ħafna lill-Kummissarju. Issa, għanna l-ewwel parti tal-ħidma tal-grupp eh, għalhekk ħanati il-mikrofonu lir rapporter fuq Roma Roma Tlit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 xtaqt uh, nilqakom għaw f'din is-sezzjoni tal-lum. Parlamentu U din is-sessjoni ta' ħidma. Merba lill-senaturi u membri tal-Parlament Nazzjonali fil-Parlament Ewropew. Partikolarment xtaqt nieħu din l-opportunità sabiex nilqa lill kelliema tagħna li ħajkunu qegħdin jaqsmu l-arfin tagħhom magħna. Jina ninsa perswas illi ħan nisimaw ħafna kommenti interessanti dal-ħodu fuq qasam ek sensittiv u delikat. il liġi tal-familja. Meħba li senatur Diaz de Sera mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali fil-Senat Spanjol ħankunu qed presedu it-tnejn li għahna u fl ħar ta' sessjoni se jagħmel xi kommenti sabiex jala s-seduta. Xtaqt infakkarkom membri parlamentari u senaturi illi għanna lista ta' kellima. Jek forsi timlew tinkludu simkom. Jek tamlu dan tkunu tistaw tres u l-mistoqsijiet ta'kom fl-aħħar. U importanti illi konna lista ta' kellima li ġġa ninsabu 20 minuta tard dal-ħodu. Imma nishtiq u kol natu opportunità li l-membri parlamentari nazzjonali sabiex il-resqu l-mistoqsijiet tagħhom. Sabiex id debattitu tal-lum iħalli l-frott. Jina membru tal-Parlament Ewropew u tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali u għal-daqstant kolli kwistjonijiet li għandhom xaqsu ma' dan il-qasam ta' kuljum. Għal din ir-raġuni ħankun qed nisma' b'attenzjoni kbira l kontribuzzjonijiet u anka segwi d-diskussjoni tal-lum illi nemmen illi se tkun importanti ħafna għal raġunijiet li l-kol nifmuhom. Xtaqt nitlob l kelima kollha sabiex iżommu mal-ħin allokat eh, għalihom. Kull kellim għandu 10 minuti għal prezentazzjoni u ħankun eh, riġidu ħafna sabiex nitrattaw il-kwistjonijiet kollha illum. L-ewwel kellim hija s-Sinjura Katrina Belvelki, professoressa fil- liġi internazzjonali privata u anka fil-liġi komparattiva u liġi tal-familja fl-Università ta' Utrecht. Il-professur se tkun edha titkellem dwar il-proposta l-kooperazzjoni imsaħħa fil-qasam tal-liġi applikabli għal divorzju transkonfinali magħruf bħala Ruma tlieta illi ġa semmejna dal-ħodu. Jekk jogħġbok, professur? Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri. F'Marzu 2010, Kommissjoni Ewropea e publikat l-ewwel proposta għal regolament li jimplementa kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad divorzju u separazzjoni legali. Din il-proposta indikata bħala Ruma tlieta tinkludi regoli fuq uh, divorzju transkonfinali u separazzjoni legali rum tlieta daqt tiġi adottata. Il-ġajjini ta' regolament se jidħol il-regolament se jidħol fis-seħal 14 stat membru. Kif smajna għall-ewwel darba fil-qasam ta' kooperazzjoni ċivili u kwistjonijiet transkonfinali qed nużaw proċedura ta' kooperazzjoni msaħħa. 13 stat membru mhux se jkunu qed jipparteċipaw fil fil-proġett se jkomplu japplikaw ir-regoli fuq konflitt nazzjonali li huma differenti mill proposti ta' Ruma Tlita. Għalfejn ma kienx unanimità fl-2008, meta l-ewwel proposta ta' Ruma Tlita hija huma raġunijiet li l-kol intom familjari magħhom. Musa noqgħod nidħol f'ħafna dettal minflok. minn flok Għanistaqsi xiftit mistoqsijiet fuq il-kontenut tal-proposta Roma tlieta l ewwel nett nilqaw il-fat illi il-konjugi se jkun jistgħu jażlu ma liġi applikabbli ma meta għandhom ikollhom il-possibilità illi jagħmlu l-għażla tagħhom. Skont ma tlieta m'hemm l-ebda restrizzjoni. Madankollu hemm differenza bejn kontrat ta' żwieġ konkluż fil-bidu ta' żwieġ u kontrat ta' separazzjoni. L-azla tal-liġi applikabli f'kontrat ta' żwieġ huwa vinkolanti għal ġejjin imbiet u l-ġejjin qarib. Il-kon rabta mill-qrib mal-liġi mażula fi meta sar il-ftejim jista' ma jibqax jeżisti fil-moment tad divorzju. Fl-opinjoni tiegħi il-konjugi għandhom jagħmlu għażla aktar informata fuq il-liġi applikabbli fil-moment meta ikunu jridu jtemmu żwieġ tagħhom. aħjar mill-li jisir qabel dan għaliex qed nitkellmu fuq eh, anke xiren ta' snif ħafna każijiet dan hu laqwa mod naħseb kif niproċedu. Skont il-proċedura huma li tal-ftehim li inkludi għażla tal-liġi għandu jkun bil-miktub, għandu jkun hemm data għandu jkun iffirmat. Ma dan kollu dan ma jiżgurax li żewġ konjugi ma nkunx jafu eżattament eh, l-effetti tal-għażla tagħhom affari legali mhuwiex obbligatorju. Avokati li trattaw divorzi internazzjonali jgħidu l-għandu jkun hemm counseling minn qabel billi l-informazzjoni legali disponibbli fuq l-internet li tintuża ħafna għal dan il-għan hija diffiċli sabiex eh, tinftija minn kulħadd. Xi kultant laqas hija preċiża laqas dan japplika wkoll l-informazzjoni provduta minn netwerk ġudizzjarju Ewropew għal kooperazzjoni ġudizzjarja. Ma stawx naraw għal proposta rumat li ta' tamel użu tal-axħar residenza tal minn konjugi għal-fattur principali. Dan huwa soġġett tal kondizjoni li wieħed mill-konjugi għadżu jgħix fil-post minħabba ċirkostanzi varji. Qed nitkellmu fuq perjodu ta' sena qabel ma tiġi msejħa l-qorti. diffiċli tistablixxi fejn meta jiġu abduti dawn il-kondizzjonijiet. Ma jkunx hemm raġunijiet li nistgħu nidentifikaw fuq għalfejn dal-fattur komplikat jintuża għad determinazzjoni tal-liġi applikabbli għandu jitneħħa dan jagħmel id-dispożizzjonijiet li jiddeterminaw il liġi applikabbli artiklu 3 u artiklu 4 tal-proposta iktar faċli li tapplikom. U għat mill-punti prinċipali ta' ċertu stati membri sabiex ma jitlux fil-kooperazzjoni msaħħa i li liġi ta' konflitt jistaw jisejħu eh, għall-użu ta' liġi barranija. Pero, għanna miżuri, mekanizmi ta' sigurta li qed nintroduċu. Il-qorti ta' stat membru mandux japplika b'mod mandux japplika liġi diskriminatorja. L-applikazzjoni tal lex forej u prinċipi fundamentali mum mandom xieġu miksura dan ifisser illi nitfaw obbligu fil-leġislatur Ewropew sabiex mill net namlu għaċara lema liġi ta' divorzju mill-liġijiet applikabli kollha jiksru dritt illi eh, jgħid illi il-nisa jorġin ma jkollhomx drittijiet saħ. Qed nieħdu konservazzjoni il fatt li la divorzju għaz dis-soluzzjoni ta' żwieġ wara separazzjoni legali jistgħu jinkisbu f'Malta il-qorti tal- stat membri parteċipanti li lin minn Malta jistaw japplikaw il-liġi taħħom u regoli ta' proposta ruma tlieta skont il-liġi Maltija u eh, rati Maltin ma jistaw xieġu obbligati li jagħtu divorzju anka jekk liġi barranija li t d divorzju tiġi applikata. Jiddispeċinja jekk parteċipanti oħrajn fil-kooperazzjoni msaħħa ma li jinkludu dawn id-dispożizzjonijiet fil-Regolament Ewropew. Dawn jindirizzaw perspettiva nazzjonali. Id-dispożizzjonijiet għal Malta huma pass lura għall-introduzzjoni t divorzju fl-Ewropa u jagħtu sinjal ħażin. Il-valutazzjoni ġeneralizzata tal-proposta Ruma tlieta hija negattiva l-konflitt ta' regoli u kol ixxekklu il-konjugi sabiex jażlu liġi. L-affarijiet huma komplikati wis u l-argumenti mhumiex konvinċenti u jistgħu jittejbu. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna illi l-għażla tal-lum, l-għażliet tal-lum ikun rilevanti anke l-ġejjini. U l-ġejjini konsisti f'aktar regoli internazzjonali kif smajna f'kwistjonijiet familjari transkonfinali sabiex niksbu konsistenza ruma tlieta se tiġi konsidrata. Ruma tlieta tistabilixxi il-livelli minimi. Ruma tlieta hija laqba mod kif niproċedi fuq l-eksforja jekk il-partijiet ma jagħmlux għażla oħra. L-argument li l-approċ l-ksfori wassal għal divorz, għal turizmu ta' divorzju li xħafna pajizi u aktar faċ li tikseb divorzju meta mqabel ma' oħrajn ma jistax jiġi aċċettat. Ruma tlieta mhuwiex każ iżolat. Brussel nejbis li determina ġurisdizzjoni tal-qorti u kol għandu jiġi konsidrat. Sefejna fjien ma urejniex li taħt Brussel tnejn kopje jużaw ġurisdizzjonijiet differenti sabiex niksbu introduzzjoni f'pajjiż illi miegħu m'għandhom l-ebda rabta. Jekk dan ma jseħħx taħt il-ġurisdizzjoni uniformi Ewropea, Ruma tlieta ma solvix problema illi ma teżistix. Għal dawn ir-raġunijiet u għal raġunijiet oħrajn insibu fid-domenjanti għaj jina nagħti peril il-mandat nadottaw xruma tlieta. Bardzo dziękuję pani profesor. Rzeczywiście. Grazie ħafna, professur. Il-kustjonijiet marbuta mal li tlieta huma eh, komplikati ħafna u nafu illi hemm ambitu limitat tal-applikazzjoni ta' din ir-Roma tlieta. Però xorta hemm valur miżjud għal din il-dan ir-Roma tlieta il-Parlament jiġi konsultant biss bħala parti mill-proċedura leġislattiva maħna grati ħafna lejn il-Presidenza Belġjana tal-li edin jaċċettaw il-kommenti tagħna fil-laqat tagħhom tal-Koroper u nispera li nkunu nistgħu nerġgħu ndura din il-kussjoni aktar tard il qoddim Nixtieq issa ngħaddi għal Sur Shefan Erb li huwa professur tal-liġi ċivili u l-liġi privata Ewropea mill mill-Istitut tal-Liġi Privata Ewropea ta' Maastricht u anka huwa Chief Justice fil-Orti la Perl. Mela ħajitkellem dwar il-proprjetà matrimonjali u aspetti oħra eh, patrimonjali ta' forum ta' unjonijiet. Signori, President, nishtiq namel ftit rimarki dwar il-liġ privata internazzjonali din għandha xaqsam ukoll mal liġijiet ta' drittijiet tal-bniedem l-erba libertajiet u oqsma ta' din il-liġi ma jistawx eh, jiġu separati minn eh, liġijiet oħra, per eżempju tal-patrimonju minn dik ta' suċessjoni. Fi ftit minuti li għandi huwa foka fuq il-relazzjoni li teżisti bejn il-liġi privata internazzjonali u liġi sostantiva. U fil-liġi privata internazzjonali ma nix naħsbu dwar il-liġijiet ta' konflitt imma minħabba li qed nitkellmu dwar is-sistema legali fl-Unjoni Ewropea għandna nistaqsu lina nfusna kif nistgħu nikkoordinaw il-liġijiet eh, li huma differenti eh, namlu konnessjoni bejn dawn u il-persuni illi uh, jiexu jaħdmu b'mod transkonfinali l-oqsma tal-aspet eh, patrimonjali u tal-persuni li jiexu fl-imkien hija waħda komplikata ħafna l net persuni saw jiexu fl-imkien minar ma jirregolaw is-sitwazzjoni tagħhom jiġifieri ma jiżewġux u ma jikkonkludux eh, l-ebda ftejm eh, ta' koabitazzjoni, sitwazzjoni kwistjoni għalhekk tkun komplikata għax il-regoli ordinari tal-liġi privata internazzjonali jiġu applikati fir-rigward tal-proprjetà il-palissa ex ray seat, fejn hemm il-proprjetà Ġifiri, jek xaħat mill ġermania jibda jiex maċaħat xaħat mill-Olanda għandhom uh, post fil-Belġium hija il-liġi tal-Belġium li tapplika għal proprjetà. Jekk għandhom massi fil ġermania u fl-Olanda liġijiet Olandiżi jew Ġermaniżi applikaw għalhekk is-sitwazzjoni hija waħda komplessa ħafna jistaw ukoll daw ikollhom fejn ta' koabitazzjoni li uh, ma jaqax taħt il-reġim tal-proprjetà li jistgħu jażlu liġi li tapplika f'dan il-każ. Pereżempju jistgħu eh, jażlu l-liġi Franċiża. Jiġifieri żewġ persuni qed jiġu flimkien mingħajr ma huma miż-żewġin juru kemm hija komplessa s-sitwazzjoni, kemm tista' tkun komplessa situazzjoni. sitwazzjoni U eh, din eh, tista' tkun differenti jekk dawn jirreġistraw is-ħobija tagħhom. Iġifieri ikunu għażlu eh, eh, eh, reġim speċifiku. Jistaw per eżempju jażlu l-posta fejn ġiet reġistrata l-sobija tagħhom imbagħad hemm persuni li jiżżewġu hawnhekk għandna l-ewwel mistoqsija li tiġi qudiemna taċċettaw iż-żwieġ per eżempju fi rigward ta' persuni tal-istess sess fejn ehm, dan iġi aċċettat f'ċertu numru ta' postijiet ta' hawnhekk diġà għandna il-liġi tal-ajja dwar il-proprjetà matrimonjali u punt li xaqt insemmi f'dan il-punt huwa li jekk se jsir xi ħaġa fil-qasam tal-armonizzazzjoni Ewropej jew Eh, fil-liġi privata internazzjonali għanna nħarsu mill-rib lejn ix-xogħol li sar mistituzzjonijiet oħra f'postijiet oħra fid-dinja. Għanna nevitaw illi l-Unjoni Ewropea tuħu direzzjoni għalija mingħajr ma tqis x'qed isir f'postijiet oħra. Għalhekk? Fil-nota tiegħi jien għandi dawn ir-rekomandazzjonijiet l-ewwel il mobilta tal-persuni miex element essenzjali miex lun miex essenzjalment marbuta mal-suq eh, uniku ma hija espressjoni ta' ċittadinanza Ewropea u din wieħed irid iqisha meta wieħed ikun qed jaħdem dwar regoli eh, uniformi marbuta mal dawn ir-reġim tal-proprjetà matrimonjali, l-libertà tal-persuni u l-awtonomija għandha tiġi faċilitata b'dawn ir-regoli kemm jista' jkun possibbli il-konvenzjoni tal-ajja marbuta mar-reġimi ta' proprjetà matrimonjali tipprovdi libertà libertà u autonomija eh, sa ċertu punt, il-wħed għandu jħares leja mill ripa It-tieni, il-sobijiet li huma reġistrati għandhom u la huma reġistrati il-sitwazzjoni tagħhom hija formalizzata u hawnhekk studji komparativi juru illi l-konsekwenzi ta' dawn is-sobijiet hija differenti f'pajjiżi differenti, però la hija rreġistrata dan jista' jkun fattur ta' konnessjoni, jiġifieri l-ex loki reġistrazzjoni jekk il-partijiet ingħataw l-autonomija li jiformaw il-relazzjoni tagħhom din l-autonomija għandha tiġi permessa imma forsi limitata għal posta reġistrazzjoni u l-residenza bitwali tagħhom. Eh, Ġifieri, eh, f'dan il-każ ta' sħubija reġistrata dawn jistaw jazlu fej jirreġistraw is-ħobija tagħhom. Mbagħad għandna l-Unjoni de facto u dinja dan huwa qasam iktar komplikat kif semmejt qabel. Dawn eh, mhumiex eh, istituzzjoni legali waħda u eh, unika u għalhekk wieħed irid analizza qabel ma jaħseb dwar regoli Ewropej wieħed irid analizza mill-lat tal-kuntratt tal-proprjetà. Għawnek titħol anka aspet ta' fiduċja e, bħal dik marbuta mal-common law illi hija importanti ħafna. E, dan ifisser li liġijiet differenti fir rigwartaw il-de facto unions e, jistaw jaffetwaw il-propieta tagħhom. U minħabba li dawn iridux dawn il-persuni ma jkunux mixjien ma reġistrar tradizjonali ma, ma narax għal għandu jkun hemm regoli tal-konflitt tal dawn it-tibi tal-unjonijiet. L-autonomija tal partijiet però għandha tiġi rispettata għal de facto unions eh, u anka għal zwiċi twara l-eżempju tal-proposta Franċiża Ġermaniża li noħolqu mudell Ewropa għal dan it-tip ta' relazzjonijiet. Il-mistoqsija hawnhekk u dinja problema eh, l-istess marbuta mal-Common Frame of Reference wieħed jista' jażel hawnhekk mudell Ewropew li huwa differenti minn dawk tal-liġi tal-Istati membri jew wieħed jista' irid jażel mudell eh, li huwa limitata eh, tal u marbut mal-liġi tal l istat eh, membri li tapplika bħala default biex ikonna modell ta' għazla Ewropeja xi ħaġa naqra eh, seġerata ma jista' jintażel modell li jaqa' taħt liġi li tapplika u din għandha tkun xi ħaġa li nisqana nikkonsidrawha u minħabba l-importanza tal-trust law u l-arfin ta' dan din il-fiduċja jiena nissuġġerixi li tikkonsidraw li taħsbu dwar regoli Ewropew ta' arfin fuq din il-liġi trust. E din importanti fil-rigward tal-liġi tal-propieta u tas-suċċessjoni, però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 u din iġib maħħa wkoll kustjonijiet ta' proprjetà u l-kustjoni tas suċċessjoni. il-modellar eh, fuq eh, l-stati membri differenti tkun soluzzjoni tajba. Eh, inti semmejt il-sistemi franċiżi u ġermaniżi, għalek issa ħanaddu għal il-kelima li jmiss il-Leva Becker li avukat mal-Junger Bure Becker u Becker fi Berlin ħat itkellem dwar aspet interessanti tal- tal reġim tal propieta matrimoniali fil-Franza u fil germania Is-Sinjura għanda il-mikro. Ich möchte Ihnen tatsächlich über etwas sehr konstruktives. Signori, President, jina nixxie insa xaġa kostruttiva ħafna u din hija il-ftejjim Ġermaniż, Franco-Ġermaniż dwar il-reġim tal propieta matrimonjali normalment inħarsu lej regoli u niprovaw e, niprovaw nistandardizzaw u narfu deċiżjonijiet nazzjonali u illum jien ħan nitkellem dwar il-liġi materjali jiġifieri twaqif ta' reġim ta' proprjetà matrimonjali il ġermania u Franza fi frar qablu u iffirmaw dan il-ftejjim u għanna eh, dan ir-reġim bi standard repo għax jippermetti il-libertà tal-moviment u eh, huwa ta' suċċess għall-Ewropa, però hemm din il-ħtieġa minħabba dan il-moviment ħieles il jkun hemm regoli ċari għal dawn ir-relazzjonijiet meta provajna nagħmlu dan ir-reġim aħna eh, ħarisna lej dawn ir-regoli tal-liġi tal-propieta u rajna li kien hemm anke konflitti ta' liġi li ma kienu ġaqsek faċli biex wieħed isolvihom regoli nazzjonali huma bbażati fuq leġiżlazzjoni nazzjonali għalhekk wieħed jaħsibhom f'dak l-ispirtu hawnhekk qed nitkellmu eh, Eh, dwar liġijiet li jisaw jkunu ta' konflitt anka fir rigward ta' wirt u anka hemm ukoll liġijiet tal kumpani u hemm oqsma ta' liġi li mhux qed faċli li jsib soluzzjoni għalihom l-ewwel net kan nsibu ġifieri soluzzjonijiet għal dawn il-problemi. Is-sistemi legali tnejn iridu jkunu kompatibbli fih dan ir-reġim innifsu. U Eh, aħna ridna naraw li regoli nazzjonali ma jiġux affettwati imma il-distribuzzjoni tal-propieta eh, ma kellix titmiss il-reġim il-ġdid rrit jitrata mal-propieta l-aktar importanti dik tal-propieta matrimonjali eh, u li jara li kunem distribuzzjoni ċar ġusta il-Komissjoni ħarset lejn il-separazzjoni tal- tal-lassi u il-modell hija sistema li hija disponibbli fiż-żewġ sistemi. Din meta inħarsu lejn il-proprjetà tal-miżoġin irrit wieħed ikun qed jitkellem dwar il-ħlasijiet li jridu jisiru biex jiġu eliminati id-differenzi. E, il-komitat e, kellu diffikultajiet biex wasalna għal soluzzjoni ta' għal dawn is-soluzzjonijiet u għonet id-dar id dar Eh, wieħed kellu jħares lejn id-dar matrimonjali l-tiġijiet tal-konjugi min pereżempju għandu jżomm il propieta jekk din tkun mikrija u l-regoli imorru lilin mill-regoli Ġermaniżi għax fil-Ġermanja id-dar hija sinifikanti u mħarsa ħafna taħt il-liġi din e, fil-fat kienet xi ħaġa li ma kienx hemm dubi dwar e, meta ridna nħarsu kollejn is-sistema Franċiża. It-tieni fl-artikli 8 u 10 rajna illi hemm li bilanċjar tal-tħul e, illi jkunu inġabru u anka il-regali li anka il-wirt li eh, il-konjugi seta kellom eh, din eh, ħolqot otokoll ukoll wieħed irrid irrikonoxxi illi ħafna ġabi jidħol il-konsensus bejn il-konjugi. Inkella ikun hemm komplikazzjonijiet legali, mbagħad hemm l-evalwazzjonijiet marbuta ma' pereżempju eh, art illi eh, tkun żdiedet fil-valur tagħha eh, ġew saru negozjati twal ħarisna wkoll lejn mhux biżida fil-valuri manka tnaqqis fil-valuri. fil valuri ma tnaqqis fil valuri E, l-evalwazzjoni tal-propieta fil-bidu u fl-aħħar tal-relazzjoni. Risna lejn is-sistema Ġermaniża u lejn il-valur tal-propieta fil-bidu ta' e, relazzjoni u saret eċċessjoni bil-ħsieb illi wieħed iqis il-mod ta' kif fi Franza jsir evalwazzjoni tal-propieta. Eh, regoli li jimxu mal-regoli Franċiżi ħafna ġabi jitkellmu dwar eh, żieda fil-valur li indipendenti mill-konjugi għax m'għandix taqsam mal-isforzi tagħhom. Aħna sibna kompromess. Imbagħad eh, kien hemm problemi wkoll marbuta mal-indexation fil-Ġermanja. Il-valuri tal-proprjetà fil-bidu u dawk fl-aħħar ta' relazzjoni mhijiex xi ħaġa illi hija eh, sottomessa għal indexation li nasibu regoli illi ma jmorrux kontra eh, din indexation. Mbagħad hekk tħarsu lejn l-artiklu 9 taraw li hemm il-prezzijiet tal-konsumaturi tal-pajjiż tal-ftejjim eh, mnizla emmek il-Komissjoni però ippruvat tistabilixi jekk jistax ikun hemm estimi relevanti u jekk daw kienu xeżistu f'ħafna stati membri. Rridu naraw illi meta ma ħares lej dawn il-accrued gains eh, l-estimi eh, meta wieħed jitkellem dwar l-armonizzazzjoni tal-liġi eh, materjali tkun hemm hija bazata fuq tradizzjonijiet u il-Kummissjoni kella tgħid li kellhom isiru bidliet minħabba l-ftehim. Saret simplifikazzjoni tar-regoli komplessi u kena eh, nelbu Eh, diffikultajiet marbuta mal standards u liġijiet nazzjonali kien pass importanti tajjeb eh, għall-armonizzazzjoni tal-liġi eh, tal-familja. Dini importanti għal-ċittadini għax toffri soluzzjonijiet prattiċi għal problemi marbuta mal-liġi tal-propieta f'każijiet matrimonjali jista' jkun eh, aħna nafu li hemm pajjiżi eh, stati oħra li huma interessati u dawn ukoll jistgħu jissieħbu l-istati membri jistgħu eh, l-istati membri privat jistgħu jekk iridu jaraw għandhom aċċess għal dan il-ftejjim. Il-ftejjim ma jinterferixxix ma' liġijiet nazzjonali joffri zi, anzi, joffri mezzi aktar mezzi eh, u huwa tajjeb illi il-ftejjim eh, jgħin fl-armonizzazzjoni biex faċilita il-ħajja taċ-ċittadin. Dziękuję pani Becker eh, za tę interesującą prezentację. Grazie ħafna l-onorevoli signora Becker għal din il-prezentazzjoni verament interessanti. Jena verament konvint li l-esperienza li wieħed jieħu minn eh, xogħol bilaterali li jiffunzjona sew jista' jkun eżempju ċar ta dak li ħaj jiffunzjona fuq eh, afas leġislattiv ikbar. Jiena nieħu gost li dan jiffunzjona u li din hija miftuħa għal stati membri oħra. Aħna bla dubju li ħa niflu dan bir-reqqa. U eh, nużaw l-esperjenza li nkom kelkom hawnhekk Issa nixtieq nagħmel eh, dikjerazzjoni teknika għal kulħadd għall-attenzjoni ta' kulħadd. Il-regoli fil-parlament u jistipula li aħna ma nistawx indaħlu xorb għaw eh, ġew. Eh, hemm bar mm, li aħna ngħidu l-Mickey Mouse bar Eh, eh, barra fej tistaw tiħtlu eh, te jew kafe, imma sfortunatament ma nistax iddaħlu xorb f'dan f'din is-sala nifissa. Jiskuza, speċini li din hija situazzjoni ma dan huma regoli tagħna. Nista' ngħaddu għal punt li limis, suġġett interessanti ieħor huwa ħarsa lejn is-sitwazzjoni fl-Istati membri dwar dak li għandu x'jaqshom l-arfin mutwu ta' eh, żwiġijiet ta' l-istess sess eh, ta' partnerjati ċivili eh, u ta' koppji ta' ta' irġil u nisa. Issa nażewġ kelli ma l-ewwel l-ewwel waħda huwa Beatrice Weiss Gut li hija President tal-Kumitat fuq il fil-Kunsill ta' Barzu Soċjetà fl-Ewropa. Sinjura. Grazzi ħafna u jiena xtaqt nittratta fuq dan il-suġġett għala delikat, tlet affarijiet li xtaqt najt. L-ewwel huwa li jiena nixtieq nieħu nota eh, eh, nieħu ta' situazzjoni għawek nerġa' ta' nuqqas ta' ordni eh, ta' fis situazzjoni hija situazzjoni naqra mhux żgura fuq il-prinċipi tal-liġi u fl axħar nishtiq nara dwar nistgħu ntejbu ċertezza legali għal ċittadini tagħna għalla volja mhux ħatkun ħaġa forsi ambizzjuża wisq. L-ewwel, is-sitwazzjoni fl-istati membri hija differenti ħafna eh, hemm ħamsa biss li jarfu same sex marriage, il-Belġium, eh, l-Olanda, Spanja, Portugal, Eh, pajjiżi oħra jażlu jarfu l-partnerjati li huma miftuħin biss għal dawk il-koppji tal-istess sess dan eh, huwa li huma kopja tal-istituzzjoni ta' żwieġ normali il-Germania u Danimarka dak huwa l-każ. Imbagħad għandna dak li aħna ngħidulu kum eh, partnerja ta' konvenzjoni biex ngħidlu hekk convention partnerships. Dan huma tip ta' subija partnerjat li offrut l eh, eterosessuali u dawk li huma omosessuali eh, ħaġa simili għad żwieġ mbagħad għandek pajjiżi bħal Polonia, li ma jarfux tat tip ta' partnerjat jew jew żwieġ ta' nist ta' omosessuali Mbagħad għandna sitwazzjoni fej ċerta stati membri jitrattaw eh, iż-żwieġ li ġew saru f'pajjiżi oħra f'forma differenti. Eh, żwieġ pajjiż jikkonsidra bħala sħubija f'pajjiż ieħor m'għandhom regoli differenti dwar li ma liġi applikabbli dwar il-validità ta' daw tip ta' assoċjazzjonijiet jew għadiet u l-effett li din eh, laqda li l-Unjoni ikolla, forsi ta' jkollu fej juħet joqot, eh, fej eh, jisir iż-żwieġ, affarijiet simili jiddeċidu xiġri. Mbagħad hemm kwistjonijiet ta' politika pubblika dwar kif koppji ta' stess stess jiġu trattati. Allura hemm taħlita sħiħa tal-leġislazzjoni jekk inħarsu jekk perempju wieħed Franċiż wieħed Spanjol tal sessess li jizzewġu fi Spanja dan ma jkunx legali fil-Franza. Eh, sentenza ta' Ġermaniza reċenti qalet li same-sex marriage jiġi konsidrat bħala partnerjat fil-biss fil-Ġermanja. Fil-Belġju għandet għandet koabitazzjoni eh, legali reġistrati li permetti li dawk eh, li huma eh, eterosessuali jgħixu flimkien ma demx ikkonsidrati fil-Finlandja għaza tip ta' partnerjat isiru biss għal nies tal li huma tnej irġili u tnej nisa. Aħna qed nitkellmu dwar ukoll żwieġ jew inkella relazzjoni ta' de facto ehm, dak li jgħidulu common law marriage il-koabetizzjoni fil-Belġu bejn nis tal-istess eh, jiġi magħruf eh, fil-Finlandja. Hemm problema wkoll dwar il-liġiġi ta' suċċessjoni għandek jekk ikollok żewġ Ġermaniżi tal-istess ikollok problem li jgħixu f'pajjiżi ieħor. Jekk ikollok partners Ġermaniżi jgħixu fi Franza, għal dan jkollhom problemi dwar suċċessjoni għal beni li huma jkonu xtraw waqt li qegħdin fi Franza huma fejn jgħixu li jgħati definizzjoni jiġifieri dan huwa l-liġi f'arti fejn huma jagħmlu jirreġistraw is-suċċessjoni, etc. etc. Hemm qegħdin f'sitwazzjoni naqra skabruża. L-liġi nazzjonali u Ewropea mi assolutament miċara xejn. Għandha l-libertà ta' moviment iva, imma m'għandniex kawsis, m'għandniex eh, ġurisprudenza Ewropea fuq dan. Hemm parallelu kol fuq l ismi ismijiet. Per eżempju, meta isem jiġi maruf fil-stat membru għandu jiġi magħruf membru stat membru ieħor ukoll. Dan għadna forsi din il-ġurisprudenza tista' tapplika għall-Unjonijiet ukoll. Mbagħad hemm id-drittijiet tal-familji biex jispostaw. Il-partners jiġi konsidrati bħala e, e, e, il-partner dan sakemm dan jirċivu l-istess drittijiet bħal sfiċ. L-artiklu 48 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali ti proiba diskriminazzjoni fuq l-orientazzjoni sessuali, kwestjoni oħra fejn aħna m'għandniex m'għandniex ġurisprudenza tal-Orta Ġustizja Ewropea fuq il-kwestjoni tal-koppji tal-istess sess. L-Awstrija Għanna hemm kawza li hija relevanti. Forsi jista' jkun li l-Qorti ta' Ġustizza tapplika l-ġurisprudenza tagħha minn aspetti oħra, l-adozzjoni pereżempju, jkun hemm każ fuq l-Lussemburgu jew każ ta' divorzju fil ta' koppja fej ikun hemm persuna torka voluta l-artiklu 9 l karta Fundamentali ta' Dritt li tajt id-dritt li wieħed għandu jista' jifforma familja, ma din hija mħarsa mill-Liġi Nazzjonali. Allora u mem l-ebda ġurisprudenza Ewropea fuq din il kwistjoni dawn kollu huwa reċenti ħafna. Allora id-dottrina legali hija differenti ħafna. Għandek e, kazit fej il-partnerijat jiġi gvernat mill-liġi nazzjonali tal-pajis ta' oriġini, per eżempju Allora, essenzjalment, għandek taħli ta' siħa u għandek nuqqas ta' ċertezza kbira legali. Għal kif nistaw aħna nippruvaw ndaħlu ċerta ordni f'da kollu jew noħolqu eh, liġi ta' proprjetà eh, komuni ma dinna mhux kompetenza tal-Unjoni jew inkella se tarmonizza il-liġi privata internazzjonali li ħaġa li ruma tlieta tippermetti li ssir. Din ħaġa pożittiva ma dana kollu hija huma aspetti verament ġodda ħadd u aħna nifukaw naraw ma l-effetti qabel ma niftħu affarijiet ġodda f'aspetti oħra. Soluzzjoni forsi żiet modesta hija eh, li nħarsu lej l-arfin. Eh, aħna eh, għandna bżonn nagħmlu hekk. Narfu l koppji mħalta skont il-reġim li fejn huma ċelebraw fejn huma saqamlu ċeremonja U għandek bżonn ukoll tarmonizza l-leġiżlazzjoni dwar dawk drittijiet li joffru dawn l-tip ta' unjoni. Jekk unjoni issir f'ċerta stati membri, eh, għala tintinara fil-forma li ġiet irreġistrata fl-istati membri kollha. Dan jfisser li zviċ, zvediz, bejn bej koppja tal-istess sess jibqa' ukoll bħala żwieġ fil-Ġermanja u żwieġ Spanjal bej eh, nisa l istess sess bej pan Spanjol Franċeż ikun validu fi Franza u l-Unjoni ċivili Franċiżi tkun valida fil-Finlandja. Jekk inti trid li kollok moviment ħieles ta' nies, allura inti tippermetti li l-Istati membri jiċċelebraw jirreġistru l-unjonijiet jew għaqdiet li għandhom fil-leġislazzjoni tagħhom. Mbagħad għandna eh, eh, drittijiet ta' daw l-unjonijiet jew għaqdiet. Hemm konvenzjonijiet internazzjonali Ewropej, tħaddidna dwar mantenimenti, divorzju u suċċessjoni kif ukoll reġims matrimonjali. Hemm ħafna differenzi fil-liġi internazzjonali fuq it-tassazzjoni u l-adozzjoni. Jekk inħarsu lej il-partnerjat, jew jew arranġamenti ta' ta' sħubija eh, hemm eżempji ta' armonizzazzjoni biex wieħed jieħu reġim fejn dan il-partnerijat jew subija tkun reġistrata. Eh, Mbagħad hemm il-kwistjoni forsi l-leġiżlazzjoni eh, li dawk li jifformaw parti minn din l-Unjoni jażlu li jiddeterminaw. l leġislazzjoni Ewropea għandha tippermetti eh, eh, l-arfin u tistabrix strument li l-Unjoni kif ġiet eh, ċelebrata, reġistrata hija magħrufa u rikonoxxuta di kwestjoni delikata ħafna, ħaġa li tiġi diskussa ħafna, kwestjoni tal-residenza abitwali per eżempju. Aħna għanna natu tifsira ta' xfejni residenza abitwali, għanna natu definazzjoni ta' switch fl-livell Ewropew, Dawn hum mistoqsijiet li nistaqsu. Mbagħad hemm il-kwestjoni ta' id-drittijiet li daw tip ta' unjoni jew għaqda jagħtu. Aħna għandna bżonn lejn il-ħaġu lejn il-liġi internazzjonali privata waqt li nispruvaw narmonizzaw il-leġiżlazzjoni fl-istati membri differenti u fl-istess ħin ninkoraġixxu l-istati membri jarfu t tip ta' unjoni li huma jkunu qed jistudjaw fil-każijiet konkreti. Jena manħas, manħos li l-arfin huwa hija problema. Għanna arfin ġiġa ta' sentenzi tal-qrati darba li, li unjoni tiġi ċelebrata jew reġistrata f'instituzzjoni pubblika, allura l-arfin u jgħal inqas li stat membru jista' joffri biex wieħed ikun jista eh, jirrispetta eh, il-leġislazzjoni eh, u l-liġi ta' stat membru ieħor kapaċi li stati membri kollom bżon japplikaw eh, leġislazzjoni minn membri stati membri oħra. Ma naqbel ma' Signora Becker eh, meta tajt li aħna mxaj konna Ewropa jekk ma jkollniex ma nkunux nistaw narmonizzaw leġislazzjoni, ma nkunux nistaw nifmu leġizlazzjoni ta' xulxin. Aħna rridu nkunu nafu, għandna bżonn nkunu nafu l-leġislazzjoni fil-komunità ġudizzjarja ta' stati membri eh, il-komunità ġudizzjarja ta' stat membri għandha tkun taf ta' qed jiġri fl istat membri u dan jiftaħ id-dialogu mhux biss għall-istituzzjonijiet Ewropej, imma wkoll hija l-komunità legali li jittrattaw dan id-dibattitu. Grazzi. Bardzo dziękuję za to niezwykle. Grazzi ħafna għal dik eh, il-prezentazzjoni verament interessanti. Eh, u kienet ċara ħafna wkoll il-proposti li inti għamilt Eh, naħseb li ħajtkun forsi diffiċli ċerta minnhom jiblawa biex ngħidu hekk nafu dan fil-Kumitat ta' Affarijiet Legali u fil-Kamra li għandna hekk, fin-nies li għandna fil-Kamra hekk, imma madan kollu jiena kuntent li inti għamil dawn il-proposti verament ċari li għandna u bla dubju nkunu nistgħu neħtlu fid-dibattitu iżettat. Issa fil- eh, Issa naddu għas-Sur Charles Hyde, QC, li huwa eh, avukat mill-Londra, naddu l-kelma lilek, Sinjur. Mikrofonu għal-kellim. Ekk jinstema. Eh, signori, jina Inglis tinħobb ir-Rose il-Franċis tijaj vera mux tajjeb e, u Olandis ma nitkellimx. Sa kem kelli 18 il-sena għatma ma kont flix minn pajizi flift biex immur l-Skozja. Jena kont immur vakanzi l-Skozja biex e, e, nidbijet mill-Ingilterra. Għada kelli 18, mbagħad mort sifir tal-ewwel darba, mort l-Awstralja. Huma jitkellmu l-Ingliż hemmhekk Mux sorpriza allura li aħn li li talbuli biex eh, naqsam maqom l-opinjonijiet tiegħi fuq din il-kwistjoni mill-lat tal-perspettiva tal-liġi komuni tar-Renju Unit. Pala persuna Ingliża mhux bnidem stamp, aħna tradizzjonali aħna nqogħdu attenti ħafna u aħna verament għandna rasna jibsa u ma tantx eh, nidbidlu malaj kapaċi li tkunu sorprizi li t-semaw, forsi tħossu li aħna progressivi u nadattaw malaj. Ħanilkom xi ħaġa dwar l-attitudni legali tagħna għaż u u relazzjonijiet bej eh, persuni tal-istess L-istorja mhijiex ħaġa li timpressjonak. Huwa Ah, fil-bidu tal bidu tal-seklu 17 fil-Ingilterra Vittorjana. Il-qasma eh, bej dawk l għandhom il-flus u għatmandhomx m'għandhomx hija kbira. Il-trattament differenti tal-ġil u nisa u ħadhom il-sassis li tiskribija. N-nisa ma kellhomx id-dritt ta' vot. Jekk inti kont tiżewweġ fil-Ingilterra Vittorjana bħala missa bħala mara, inti tat id-drittijiet jekk titlifhom nirġgħu. U kien int kont proprjetà tiegħu Eh, kif ukoll it-tfal kienu proprjetarju. Raġel seta' jiddivorzja sinju eh, mara bla diffikultà, imma mara tista' tagħmel hekk biss sitwazzjonijiet eċċezzjonali fl-1937 il-liġi dbidlet u saret iżjed faċli. Tbidlet ukoll fl-1973. Eh, imma apparti ftit emenda ma tbidlitx minn dak iż-żmien. Aħna kenna l-din raġuni 37 sena ta' interpretazzjoni tal-ġudizzjarijiet skont il-liġi fuq li għanna fuq il kotba tagħna. Din hija ħaġa li kienet verament ċara dwar dan xaqsam il-dispożizzjonijiet finanzjarji għandna sistema ta' distribuzzjoni diskrezzjonali. Għalhekk forsi kien inevitabbli li dawk li kienu kellhom responsabilità li jeżerċitaw id-diskrezzjoni li hum li ġew imrobbija skont il-liġi l-antika jiddiskriminaw kontra il-mara u hekk għamlu. Sakemm wasanna għas-sena 2000 indipendentament minn eh, kemm intqani il-tendenza eh, eh, jiffissaw bżonn ċifra skont il-bżonn tal-mara u dak kienet il-limitu għal talbit tagħha fl-2000 tbidlet din situazzjoni u l-orti għarfet qed tiddiskrimina u preparat l-ewwel pass biex ikun hemm trattament igwali. Il-trattament tar relazzjonijiet tal-istess l-istess kien u kien ħafna għażjetar fl-1954 Lord Wolfenden ġi mill-gvern li jirrapporta dwar tal-dawk omosessuali li hemm omosessuali u prostituzzjoni b'xi mod ieħor ġew maquda flimkien. Dam tliet snin u qal fej l-attit ta' omosessuali fej hemm permess m'għandhomx ikunu reat li għalihom tista' ikollok priġunija ħajtek kollha. Is-sitwazzjoni tbidlet ħab malaj u dik 10 snin damu biex għamlu dik il-liġi. L-Iskozja damet iżjed, damet 22 sena eh, biex adottat l-istess liġi. L-1994 eh, l-età ta' konsens fil-relazzjoni omosessuali tnaqset minn 21 sa' 18 u fl-sena 2000 eh, b-strument parlamentarju li ma tantx nafuħ saret 16 sena. Fl-2002 il-koppji gej kellhom id-dritti adottaw u fl-2005 il-qatt tal-partnerijat ċivili tatat l-istess zittijiet li dak li huma tal-istess seks. Għaliex qed ngħidha kollu? Għax il-tibdiliet fil-latitudni fil aw l-aħħar 10 snin kienet enormi, mhux biss tbidlet fl-attitudni domestika u l-leġislazzjoni u interpretazzjoni tal-leġislazzjoni tagħna stess, imma u kif ukoll forsi importanti huwa kemm l-arfin tal-attitudni tal-istati li jeżistu fl-istati fil unjoni Ewropea wkoll Eh, Tibdiliet huma li wieħed jaċċetta l-istat tal-relazzjoni u l-arfin ta' drittijiet u responsabiltajiet li joħorġu minn dawn ir-relazzjonijiet. L-arfin, il-Gender Recognition Act tal-2000 permetti transsexuals jottienu eh, ikollhom ċertifikat ta' arfin tal- ta' tip ta' sessi u mannum, ġifiri li jħitlu fiż-żwieġ eh, u jadridru bħala transessuali mux taraf dawk li eh, drittijiet ta' dawk li bidlu eh, s-sess taħħom taħt liġi fil-Renju Unit, kif ukoll minn barra il-Renju Unit. Il-partenarjat ċivili li huwa eh, disponibli wkoll għal dawk li ma l-istess l-istess kriterja ta' dawk li ta' żwieġ. Għal darbohra l-arfin ta' żwieġijiet same-sex fil oħra taħt il-att tal-2004 ħaj jiġu marrufin meta jkunu reġistrati fil-Renju Unit u f'ħafna każijiet ġew reġistrati fejn reġistrati fil-pajjiż eh, barrani sakemm jissodisfa ċerta kondizzjonijiet. L-arfin jiġi ma' motija indipendentament mid-drittijiet li jiġu motija fil-pajjiż barrani. Fi kliem ieħor huma jiġu motija għarfin eh, minn u l-eżerċizzju tal-ġurisdizzjoni tar-Renju Unit. Eh, Miftuħalihom ukoll għandhom id-drittijiet l-istess drittijiet separazzjoni u divorzi. Eh, anki dak l-intestates u anki dwar il-persuna li tmut. Il-kriterja biex wieħed jiddetermina eh, huwa l-istess għad-divorzju. Għalek, jekk jekk ikun hemm xerta eh, disappuntament barra, ikun għadhom jistgħu japplikaw l-Renju Unit biex kif jiddisponu l-assi tagħhom. Dana jirrifletti ta' koppji li huma miżerġin wara li jkunu ddivorzjaw barra. Hemm trattament differenti għal dawk li huma etrosessuali jew omosessuali li mhumiex partners ċivili jew laqqas miż-żewġa, indipendentement mill-tul ta' relazzjoni u l-impenn m'hemm nibda drittijiet finanzjarju minn din ir-tip ta' relazzjoni. Imma jekk ikun hemm tfal, allura responsabilità tal-ġenituri tidher tiġi fidej il-raġel, missier. Fl-2009 kienet sħart leġislazzjoni li permettiet li eh, razzjoni bej eh, om u missier jimorru eh, venaturi mhux bioloġiki f'ekrem donaturi jew inseminazzjoni artifiċjali. L-istess għal dawk tal-istess sex li ma li deret fl-2008. Din il leġizlazzjoni tat l-istess drittijiet l ġenituri mhux bioloġiku bħallat tal-1990 imma titratta dimensjoni oħra, ġifiri id-drittijiet tal- tal-om li ma tkunx zammet il-fertilizzazzjoni. Lat ma mhuwiex retrospettiv, allura dak il-partners li ma kienux eh, ġenituri bioloġiċi għat-tfal jew li ma toħlux civil partnership ma qatt ma jista' jkunu ġenituri legali. Ir-responsabilità ta' denituri it-tati responsabiltajiet u tiftaħ ukoll il-possibilità li jkun hemm dritt ta' litigazzjoni dwar it-tfal minn flok li wieħed jitlob il-permess eh, eh, eh, tal-qorti biex jagħmel hekk. Ir-regoli domestiċi qed jitbidlu biex jiżguraw li dawk li għandhom responsabiltajiet ta' ġenituri f'pajjiżi oħra jiġu magħrufa fil-qafas tal-ġurisdizzjoni tagħna u drittijiet tal-u rimedji tal-ġurisdizzjoni tagħna huma miftuħin għalihom ukoll. U dan bla dubju hija l-messaġġ li aħna rrid il-messaġġ li jiena rritnati lilkom. L-arfin eh, fil-ġurisdizzjoni domestika tal-ġurisdizzjoni tal-istat li oħrajn hija l-qofol hija l ofol biex wieħed ikun jista' ta' l-organizzazzjoni anki jekk ma jkunx hemmx uniformità tal-liġi. Aħna ħdimna ħafna fl-opinjoni tiegħi biex inkunu nistgħu narfu u portaw il-liġi u l-ftejim u interpretazzjoni ta' stati membri oħra. Ħna nirrispettaw il-ġurisdizzjonijiet oħra. U fil- qed ikonna tip ta' shopping għad divorzju din dan in-nazzjon ta' li bażat fuq il-ħwienet avanza u fetaħ il-ħanut tiegħu ħadd ieħor. Przyznam, że jestem. Grazie ħafna ikolli nistqar illi impressjonajt ruħi ħafna bil-pass u anka tibdil li sar fir renju Unit fl-aħħar 10-20 sena. Fil-qasam ta' liġi familjari u liġi matrimonjali. Grazzi ħafna għal daqstan ta' dawk il-kommenti, grazzi l-kelima l-oħrajn, sfortunatament il-ħin għaddej ġmielu naddu issa għal-aħħar prezentazzjoni pala parti minn dal-panel u nfakkarkom li għandkom l-opportunità li tirreġistraw li titkellmu fid-dibattitu jekk ġabkom iqzbu l-isem fuq bieċa karta prezentawi li sabiex norganizzaw diskussjoni aħjar. Suġġett li jmiet suwa suġġett importanti ħafna meta nitkellmu fuq protezzjoni ta' drittijiet tat-tfal fil-liġi familjari. Għankun għatinħarsu lejn il-situazzjoni prezenti ta' medjazzjoni familjari fl-Europa. Il-kellima se tkun Marija da Konsejsaw Oliveira, medjatur, avokatu, espert fil- fil-materja. Jek joġbuk, signora. Eh, bom dia a todos, eh, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Għadu għattajba l-kulħat, Sr. President, membri tal-Parlament, Sinjuri. Medjazzjoni familjari internazzjonali ħaġa illi ġiet eżaminata fl-aħħar 20 sena minħabba numru ta' inizjattivi. Dan huwa żvilupp illi tfaċċa mhux biss minħabba azzjoni governattiva ma wkoll minħabba awtoritajiet pubbliċi li avukati, psikoloġi, social workers. Ħafna ġew involuti fil-proċess sabiex nippruvaw niksbu forza bli u amikevoli u li stieġi implementat. Mendet dizzjoni familjari? hija waħda mill-modi prinċipali kif insolvu konflitti f'każijiet ta' divorzju jew separazzjoni. F'ħafna okkażjonijiet kif nafu. Il-konflitt li jitfaċċa f'każ ta' divorzju jista' jkun serju, jista' jwassal anke l każijiet ta' ħtif ta' tfal. Għal daqstant, Fid-dawl tal-impatt psikoloġiku tal-proċess fuq il-partit kollha konċernati, din hija dan huwa qasam importanti ħafna sabiex nippruvaw niksbu proċess ta' medjazzjoni bl-assistenza ta' medjatur li jippermetti il-partit involuti sabiex jitkellmu fi klima ta' fiduċa u jilħu konklużjoni li tkun ta' benefiċċju għal kulħadd u mhux l-inqas tfal ukoll jitqisu l-interessi ta' kulħadd Naħseb li l-kol imħazba fuq it-tfal tagħna u t-ġijiet tagħhom. U l-aħħar żviluppi juru illi jista' jkun ta' benefiċċju jekk ngħaddu mill-medjazzjoni, jista' jkun aktar veloċi, jista' jkun jista' jiswan as flus milli kieku tersa qudiem qorti medjazzjoni hija x'aktar x'twassal ukoll għal ftejim minforza bli inforzat. Ma tam qabel ma l-ekwivalenti fil-qorti. Protezzjoni ta' tfal hija xaġa illi nsibha fil-qalba ta' mediazzjoni familjari u tista' wkoll tagħmel tajpa nuqqasiet il kunsill tal-Europa jitratta konservazzjoni tal liġi Ewropea, il-Konsil tal-Europa kienet jilab ruol importanti għawnek. Il-Konsil tal-Europa ħarġ prokomandazzjonijiet fl-1998 fuq medizzjoni familjari, per eżempju, u rajna wkoll inizjattivi importanti li ħarġu mill-Kunsil tal-Europa mm, pianitazzjoni reċentement ġew adottati wkoll mill-Kummissjoni Ewropea l-Effiċenza ta' Ġustizzja. kol Stati membri ġew imħeġġa li jimplementaw rakkomandazzjonijiet fuq medjazzjoni. Mhux biss medjazzjoni familjari, manka medjazzjoni fuq smoħrajn. Id-direttiva l-2008 fuq aspetti ta' medjazzjoni ċivili u kummerċali tirrappreżenta wkoll inizjativa importanti. Hemm ukoll għajnuna legali għal proċeduri ekstraġudizzjali ninsibuhom fid-direttiva l-2003 il-direttiva Brussel 2 a li wkoll introduċiet proċeduri ġodda marbuta ma' dan. Rapport riċenti minn Sipeġ li inkludi figuri għal-2008 juri illi medjazzjoni f'termini ġenerali u medjazzjoni familjari b'mod partikolari hija qasam illi qed jikber ġmielu fl-Ewropa medjaturi kwalifikati qed jiżdiedu fin-numru. Ovvjament, m'għandniex figuri għal medjaturi eh, f'pajjiżi fejn dawn ma jeżistux, imma n-numru qed jiżdied. Imma mhux kollox wart żgħar, ovvjament partikolarment għal dak eh, li għandu xaqsam ma' konflitti transkonfinali, l-affarijiet hawn ikun ma ħafna iktar komplikati jek tħares lejn il-figuri disponibli li jmorru kemxen iktar l-ura na figuri għal 2003, imma 17% ta' divorzi fl-Unjoni Ewropea kellhom xi dimensjoni internazzjonali fl-2003. Meta niġu għal konflitt familjari, il-lu internazzjonali, il natura tiegħu, Sabna drabi kon diffiċi t-indirizza, sistemi ġudizzjari għandhom impedimenti u restrizzjonijiet imposti fuq nista' waslu għal eh, situazzjoni fejn ma tkunx tista' ssib eh, soluzzjoni faċilment. Ħafna stati membri għandhom dispożizzjoni domestiċi, jista' jkun hemm ukoll nuqqas ta' inċentivi, jista' jkun ma jkun hemm l-ebda assigurazzjoni ta' kwalità għas servizz provdut. U hemm ukoll nuqqasiet oħra f'termini ta' medizzjoni familjari pal disparità fil-liġi nazzjonali, differenzi fuq kif stati membri jorganizzaw punti ta' kontat, jista' jkun hemm diffikultajiet ġeografiċi u anke differenzi kulturali. L-koll jista' jirreprezentaw fatti li jistgħu jwaslu għal diffikultà sabiex niksbu medjazzjoni familjari b'dimensjoni internazzjonali. Medjazzjoni familjari internazzjonali hija speċjalizzazzjoni li qatt eh, eh, titwilet, jek inti medjatur familjari tista' ta' titratta medjazzjoni familjari fuq livell internazzjonali, iva, ma jekk tixtieq tagħmel mendan, Ikollok bżonn ċertu ħiliet u kwalifiċi, ikollok bżonn kwalifiċi speċjalizzati sabiex tagħmel biċċa xogħol tajba fuq livell internazzjonali. U hemm xejn implementat fl-Ewropa li jħeġġeġ taħriġ bħal dan. Nafu li hemm xi ħaġa fil-Belġu li qed jitwaqqaf fil-preżenza biex niprovdu taħriġ medjazzjoni familjari internazzjonali imma dan jinstab fi stadju bikri ħafna fil-preżent. Trasposizzjoni ta' direttiva 2008 fuq medjazzjoni suppost so tlesta sa' Mejju 2000 Oħdax, Għal daqsant huwa prematur f'dan l-istadju li nitlu fuq spekulazzjonijiet fuq xinnu l-impatt possibbli. Imma, pala medjaturi aħna konxi mill-fatt li direttiva tirrappreżenta opportunità eccellenti għal medjazzjoni sabiex tiżviluppa b'mod ulterjuri kemm fuq dimensjoni transkonfinali mun nkoll potenzjal li dan jappoġġa medjazzjoni familjari nazzjonali fl-Istati membri. Trasposizjoni ta' direttiva ġara darba din titlesta tipprovdi kondizzjonijiet sabiex niffaċilitaw l-użu ta' medjazzjoni familjari f'każ ta' konflitti nazzjonali. Issa biex immur lura għal medjonali naħseb li għanna nħarsu lejn dan minn perspettiva kompletament ġdida u nimxu l-qoddim fuq tliet oqsma. Taħriġ speċjalizzat u armonizzat tal medjazzjoni familjari din hija ħaġa illi tista' twassal ukoll għal xi tip ta' diploma jew kwalifika li tkun rikonoxxuta madwar l-Unjoni Ewropea kollha fejn u jħat jiġi rikonoxxut pala medjatur familjari u nasab li jemżon ukoll li nżidu l-arfin għall-avokati u imħalfin sabiex dawn jisimaw li l-partijiet konċernati jersu aktar rib tal-partijiet konċernati u jagħtu aktar każ tal-interess tagħhom u karatteristiċi ta' kull każ sabiex nimxu lejn riżultat mixtieq. Kull minn valuti jaf li kull każ huwa differenti mill-ieħor. Mandek panaċeja, ma tistax tin kollok eh, situazzjoni fejn tintroduċi proċedura fejn imħallef iġġalu jati aktar kas tal-partit interessati, però huwa importanti illi promuovi attivitajiet grazzi għal sistema edukattiva. Il-Grupp Ewropew ta' mħalfin għal-medjazzjoni għandu rwol xieqli f'dan ir-rigward fl-Unjoni Ewropea u di din it-teknika kif insolvu problemi mhux biss għandna nħeġġuha imma għanna anka nifirxu l-arfin. U stati membri jistabu kol eh, jifirxu għarfin u jiprofdu appoċ għal medjazzjoni familjari internazzjonali. Il-pubbliku korri ikun konxju ta' dan. Dina ħagġa li ċittadin għandhom ikun jafu biha. Anke jekk medjazzjoni hija aktar diffiċli jekk għandek proċeduri ġudizzjali li huma aktar għalin Għala diffiċli li nisikun jafu li imma alternativa, dan huwa għamportati mhux biss partijiet kollha voluti imma kajet nitkellmu dwar soċjetà multikulturali multietnika internazzjonali. Dan huwa parti mill-identità Ewropea tagħna u dan u valur li l-kol għandna nappoġġaw. Grazzi. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim. Grazie ħafna niezwykle interesująca od strony merytorycznej Grazie wkoll il kol min prezenta prezentazzjonijiet anka għal prezentazzjonijiet dettaljati u anka tal-li zammejtu mal-ħin allokat għalikom. l oħra dan juri li jekk għandek xaħġa ħaġa importanti xi tajt, m'għandek bżonn wisħin sabiex tajt dak li għandek tajt. Mod ċar ukoll. Grazzi ħafna lill kelima tagħna. Naddu issa għal dibattitu tagħna. Għandi żewġ kellima fuq il-lista ta' kellima u dan ifisser li nistgħu Nżommu mal-ħin għaliex għandna sa nofsinhar fil-fatt. Jiena perswat li satur ta' ħajdu ħajdum xi ħames minuti biex jala. Għadda stat għandna xi 15 minuta dispożizzjoni tagħna sabiex nisvolġu dibattitu. Sir Kommer mill-Bundestag Ġermaniż l-ewwel. Grazie ħafna, Sir President. Fissam il-Bundestag nishtiq nirringrazzjak ħafna tal-li organizzajt dan il-jum taħed mawnek hawnhekk fil-Parlament Ewropew fi Brussell. Fejn ġejna mistinna appuntu. Xtaqt nirringrazzja l professore Sabule Vulke li tkellmet fuq Ruma Tlita. U għatajab ħafna li konna din it-tip ta' prezentazzjoni, madana kollu jina minni xtant kritiku daqskam minti inti sinjura bilek vulki. Fil-fat, xtaqt nistaqsik mistoqsija. fuq l-aħħar residenza tal-konjugi jekk dan għandu jkunx deċiżiv għal separazzjoni jew divorzju. Inti kritikajt ħafna din l-ideja ma naħseb li hemm raġunijiet eċċellenti għalfejn għandna ngħidu illi l-aħħar eh, dar fejn u l-konjugi għandu jkun il-punt deċiżiv. Anka jekk waqt id-divorzju għad m'għandhomx jgħixu hemmhekk għaliex il-post fejn l-aħħar għexu flimkien u għal-post fejn għattaw ħajjithom ta' miż-żewġin. Nistgħu nużaw il-liġi neutrali pala liġi ta' referenza. U dan jista' jfisser illi il-konigun kun jistaw jaċċettaw il-proċeduri aktar faċilment. Hemm raġunijiet varji għalfejn għandna nużaw dan il-punt pala puntatlu u dan ifisser ukoll illi din propju l dar kienet fejn għatta ħajjithom pala mizzewġin u anka jekk madomx residenti hemmhekk. Ninsibu f'artiklu numru 3 u anka f'wieħed B u l-liġi tal-pajis għandu japplika l-pajis ġifiri fejn il-konjugi l-aħħar li kienu residenti fih flimkien. Ġala darba fl-aħħar tal-ħajja miż-żewġa kien għadhom hemmhekk. U jien ngħid anka jekk il-konika ma kienux jgħixu hemmhekk dan ifisser li fil-fatt nistgħu nażlu il-liġi tal-pajjiż fejn il-konjugi eċu fl-imkien. Illi kien deċiżiv fa' situazzjoni fi żwieġ. Għawn kiet nagħmel referenza Roma tlieta. Mistoqsija ulterjuri? Meta nitkellmu dwar liġi dwar il-proprjetà u liġi applikabbli hija wkoll kwistjoni ta' sede fejn eh, għandek il-qorti il-konjugi staw jazlu il-qorti huma fil-post fejn għexu waqt ħajjithom ta' miż-żewġin anka jekk ħadd mill-konjugi wara separazzjoni eh, ma baqgħu jgħixu f'dan il-pajjiż. Għaliex dan huwa l-pajjiż illi eh, rabat it-tnejn eh, fil-ħajja miż-żewġa. Bardzo dziękuję. Zanim oddam pani profesor głos jeszcze... Grazie ħafna. Abel ma naddi l-mikrofon il-professur biex risponti jina nixtieq ngħid xi ħaġa bħala rapporter tal-Parlament Ewropew fuq din il-kustjoni Jiena naqbal ma naqbel ma Sur Tamer dwar dak li għadu kemm qal fuq l-aħħar residenza abitwali tal-konjugi però jkollu ikolli ngħid li l rum il li ta' għandek l-għażla ta' liġi applikabbli mhux il-liġi tal-qorti din hija differenti ma nix flimkien dawn iż-żewġ affarijiet mela l-professur għandha il-mikrofonu. il mikrofonu Grazzi ħafna. Għandek raġun, Sur President, fil-risposta tijak. Mela, ħanibda mill ħar mistoqsija li natat li Iva, lażla tal-orti għanda tiġi introdotta imma din miex għal Ruma li ma għal liġi tal-konflitt u edha fil-Brussels nej biss. E, kienet fil-proposta reġinali tal-2008 imma ma kienx l-aħħar verżjoni nisperaw illi fil-ġejjini f'xi stadju partikolari terġa' tittieħed din, però ma tistax tiġi inkluża fir-regolament eh, li għandna bħalissa minħabba hija kwistjoni metodoloġika. Issa dwar l-aħħar post ta' residenza abitwali aħna iddiskutejna il-liġi internazzjonali tal-divorzju fl-Olanda u Dan il-punt uh, tkellimna dwaru fit-tul ħafna u ma ġirifjuta ta' raġuni għal ħafna raġunijiet varji. Ija bażi komplikata ħafna e, bot partikolari meta wieħed e, ħares lejn l-għażla tal-liġi applikabbli. Meta se ssir din l-għażla ta' liġi applikabbli. Maħniex hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-mument eżatt tad-divorzju innifsu imma forsi fil-bidu jew matul il-żwieġ innifsu u għalhekk tkun diffiċli ħafna biex wieħed e, jistabilixxi li ma kienet ir-residenza abitwali u aktar faċli biex li wieħed jgħid jekk m'hemm lebda post ta' residenza abitwali allura in-nazzjonalità jew inkella il-lex fori eh, eh, għandu jkun il bażi tal għażla tal-orti. Din hija xi ħaġa li iktar faċli biex wieħed jitratta aktar milli wieħed joqgħod jorbota ma' ħafna kriterji oħra li huma marbuta mal-prosta residenza. Grazzi ħafna lill professur jgħid il-President u nixtieq nżid xi ħaġa kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill talbu lill kummissjoni biex tipprepara ehm, reviżjoni tal-regolament ta' Brussels 2 mill-aktar fis possibbli. għax il-ruma tlieta turi li numru ta' il-dispozizjonijiet ta' Brussels nejbis iridu jimbidlu. Ma nasibx ħajseħ, din hija ħaġa li ħasseħ malajr, eh, forsi mill-sena 2013 u eh, forsi anka sena qabel eh, forsi s-sinjura Redding ikolla xi ħaġa xi tajt dwar dan aktar il-qoddim mela għana il-senatur Jung issa mill-senat Franċis li jixtieq il-mikrofonu. Għandek il-mikrofonu. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq ukoll ringrazzja lill-organizzaturi kienet uh, ġurnata interessanti, no, kien nofsanar interessanti. Aħna m'aħniex kollha kemm aħna esperti fuq il-liġi tal-familja, però minn diskussjonijiet li qed isiru fil-Parlament Nazzjonali f'dan ir-rigward u għalhekk eh, tallimt ħafna. Hija kwistjoni wkoll hija eh, delikata għax eh, hija marbuta mal-kultura nazzjonali eh, bħal eh, ma hija pereżempju l-edukazzjoni u kif wieħed jibda jitkellem dwarha, wieħed jirrealizza li qed jitkellem dwar affarijiet li huma marbuta mal-identità nazzjonali u l-affarijiet huma komplikati għandna r-Ruma tlieta għandna l-Brasil snejn, il-Brasil snejn biss ma naħsibx illi ċittadini ordinarji eh, jifmu eżattament xawn involut fil-kussjoni kollha. Jina, eh, fil-fat kont kontent eh, illi eh, fil-diskussjonijiet intqali li qed inħarsu lej perspettivi differenti ovvjament l-ewwel ħaġa hija leġiżlazzjoni imma anka il-tisħiħ tal-kooperazzjoni u koll qed juri il-potenzjal tiegħu aktar ma jkollna kooperazzjoni imsaħħa aktar fosma differenti aktar dejjem aktar aħjar. kooperazzjonijiet bej żewġ pajjiżi wkoll għandhom uh, ħafna potenzjal bħal dik l-inizjattiva ta' Franko-Ġermaniża. Iġviri, eh, jekk jista' jkollna żewġ pajjiżi li jagħmlu progress għalfejn mhux tlieta u erba, eh, jew anzi fl-aħħar net ikollna 27 pajjiż li eh, jikkoperaw bejnietom. 27 mod differenti ta' kif wieħed jimxi l-qudiem, però E, muwa tajjeb li konna lażli differenti d-dimna. E, nixtieq nistaqsi li Leva Beke mistoqsija kienet qed tgħidilna dwar il-ftejim um, uh, e, dwar ir-reġim ta' propieta matrimonjali Franko-Ġermaniż. Dan li huwa jidher importanti ħafna minħabba li hemm ħafna żwiġijiet bejn Franċiżi u Ġermaniżi. Lura dejjem ikun hemm kustjonijiet marbuta ma' suċċessjoni u anke mal-kustodja ta' tfal. Jiena nixtieq nirreferi għal eh, kopji Ewropej u Ġapponiżi u l-mod ta' kif it-tfal ta' dawn il-kopji kopji huma trattati fil-Ġappun minħabba li din hija kustjoni il qed toħloq ħafna problemi aħna qed nitraw anke fil-Parlament tagħna il-mistoqsija tiegħi għal Sinra Bekarija. La Sinra Bekarija kien hemm xi pajjiżi oħra li eh, qalu li jixtiequ jkunu involuti eh, f'dan il-reġim ta' proprjetà matrimonjali franco-ġermaniż, aħna nixtiequ nkunu nafu li huma il-pajjiżi eh, naf li forsi sissa għadu kmini biex wieħed ikun jaf jekk hemm min huwa interessat. Nixtaq nitkellem ukoll vera l-arfin eh, ta' reċiproku tal- eh, tal unjonijiet ċivili anka tal-persuni tal-istess. Din hija wkoll kwestjoni li hija delikata ħafna. hemm anka differenzi kbar bej pajjiżi eh, pajjiż membru u ieħor. jekk wieħed ħares eh, lejn eh, iż-żwieġ bejn persuni tal-istess kustjoni tal-li wieħed għall-inqas ikollu livell minimu ta' għarfien. Eh, din mijiex xaħġa faċli, l-eżempju tal-Renju Unit kien interessanti ħafna, e, eh, marlura anka sa' żmien Vittorjan u tajjeb ukoll però li nħarsu anka il-qudiem. Eh, rajna il-pragmatizmu Ingliż aħna naħseb bħala Franza din ara lura f'dan ir-rigward l-arfin ta' dawn l-unjonijiet eh, ta' persuni tal-istess reġistrati barra minn Franza ġi hija xi ħaġa eh, pjuttost riċenti fi Franza. Kenna diffikultajiet ukoll eh, fir-rigward tal-żwiġijiet ta' persuni tal-istess sess, iġifieri għandna bżonn leġiżlazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea tkun xi tkun e, leġislazzjoni li e, taraf tara f'kull tip ta' e, unjoni u żwieġ anka li jsiru għarfien ta' unjonijiet li jsiru f'pajjiżi oħra dawn jippermettuna nagħmlu progress Iġifiri, jekk nistgħu nibatu messaġġi ta' dan it-tip għal persuni li qegħdin f'pożizzjonijiet eh, għolja uh, fl-istituzzjonijiet għal unjoni Ewropea pal kummissarju hawnhekk din tkun ħaġa eh, pożittiva ħafna jkun messaġġ pożittiv. Ma nasibti hija kustjoni biss għal Franza imma anka għal pajjiżi oħra mux għet nirreferi għal pajizi fej il-bib huwa kompletament malu, għet nirreferi għal dok il-pajizi fejn il-bib huwa imbexxa. Emek, il-leġizzazzjoni fuq livell Ewropej ħatejn żgur, grazzi ħafna. Mis-senatur. Mela kena hawnhekk mistoqsi speċifiċi għal Sinjura Becker. Mela għandha l-mikrofonu, Sinjura Becker. Iva, tejti Sinjura Becker l-ewwel Nixtieq ngħid illi l-ftehim għadu ma ġiex ratifikat, jiġifieri għadu mhux qiegħed fis-seħħa għaduk ah, minn wis biex wieħed jara eżatt se jkunu riżultati. Eh, meta jibda jiġi intużat inkunu nistgħu nagħmlu l-paragoni tagħna, però hemm ħafna interess f'dan il-ftehim għax aħna ovvjament hawnhekk il-qatna punt kruċjali ħafna għed inħarsu lejn kwistjoni illi ħatamil aktar faċli uh, biex għed jitratta dawn il-każijiet transkonfinali u l-kollegi tagħna realizzaw dan u hemm min tiġa qed jitlop uh, illi jissiħeb fil-ftejjim. Uh, però l-persuni u l-pajjiżi li huma interessati għandhom jgħiduha huma infushom li jixqu jissieħbu aħna fil-fatt nitbu itra lill istati membri kollha biex ninformawhom dan il-frejim u anka nirreklamawha biex ninkoraġġixxu pajjiżi oħra li jissibħu. E, aħna nisperaw li ħajkun hemm numru li jissieħbu fis-sentej li ġejjin. Grazzi ħafna jgħid il-President. Jina, Sinjura, għandi l-istess impressjoni. Jgħid il-President, forsi dan huwa stadju li rridu naddu minnu biex naslu għal soluzzjoni li tapplika għall istati membri kollha 27 stat membru hija huwa qasam eh, illi huwa delikat ħafna dan tal-liġi tal-familja u dan sissa għadu taħt il-kompetenza tal-rati nazzjonali fuq livell komunitarju kull ma nistgħu nagħmlu huwa li leġizlaw eh, dawk l-affarijiet biss fejn il-sovranità maqsuma mal-istati membri nfushom. il-kustjoni fċertu stati membri uh, hija delikata ħafna fir rigward tal-adozzjoni uh, u tal pereżempju żwieġ ta' persuni eh, tal-istess sess dawn fil-fatt ħafna drabi palissa qed jiġu trattati b'veloċità eh, fuq fu, uh, eh, livell bilaterali aktar milli fuq livell tal-Unjoni Ewropea għalhekk forsi din eh, tista' tkun soluzzjoni li ħatejna għal quddiem din il dan il-fejm franko-Ġermaniż ġifieri. Mela ħankomplu jgħid il-President bid-diskussjoni tagħna u ħanitlob -il l-Sur Diaz deġara mill-Senat Spanjol illi eh, jagħmel ukoll xi eh, punti ta' konklużjoni. Grazzi, President. Grazzi, President. Nitkellmu dwar eh, aspetti tal-ħajja tal-bniedem li fejn żewġ bnedmin ħilsin adulti tnejn li għandhom l-età biex jistaw deċidu jaslu għal-ftejm dwar kif ħajregolaw, kif ħajxu f'nimkien. Dibattitu jekk l-istat għandux b'xi mod jati il-bazi ġuridika għal dak li huwa deċiżjoni personali li tieħdet bejn żewġ persuni fil-ħajja privata tagħhom. U aħna qed nagħmlu hekk billi nużaw ċerta strumenti tekniċi li mhumiex ta' natura imperika u ma qed jagħmlu Ehm, valorazzjoni għalhekk hemm daqshekk ħafna nies fl-Ewropa li li jgħixu mill-liġi. Ija l-libertà individuali fl-imkien l-element tal-disciplina ġuridika u eh, l fat li jem 16 mill-inqas 16 model ta' familja nistaw naraw id-diversità u l-komplessità tal-ġurnata li għanna l-lum. L-ewwel kienet eh, kemm ħagġa ħaġa densa mill-lat akademika u komplessa. Huwa impossibbli li wieħed jipprova jitratta xi ħaġa li hija komplessa b'forma sempliċi, ma nistgħux nagħtu soluzzjoni sempliċi għal ħaġa komplikata u komplessa. U jien naħseb li l-akademiċi għamlu sew li jurewna kemm hija komplessa din dan il-fenomenu mux tal-bidu, ovvjament, li kienu dikjerazzjoni ta' dak ma eh, responsabli eh, t-kelmu dwar huma tajbu, l-kontribuzzjoni akademiċi għalu kemmu jaħħaġa komplessa. Għana eh, forma bilaterali biex wieħed iħares l-kwistjoni smajna fuq l-Germania u Franzetta. Aħna għanna naraw il-proposti li saru dwar smajna dwar kifini xini nġara e, konna nafu xkina il-situazzjoni imma kret interessanti li aħna e, smajna e, kemmija komplessa kemmi diffiċ li kemmi densa għanna modelli bilaterali għet iġu proposti għet iġu proposti formni konk speċifiċi ta' arfin ġuridiku fil origini nipproponu wkoll li wieħed jirrispetta u narfu l-leġiżlazzjoni ta' pajjiżi oħra għax wieħed jissapponi b'xi mod livell eh, kulturali li aħna ma nistgħux ma nagħtux nieħdu nota tagħha. Messa li rridu nagħmlu konkretament fit-tmiem eh, eh, din is-sena 2010 li nżom f'moħħu li bdejna minn din id-diversità, minn din il-komplessità ta' daw il-pajjiżi kollha għax ovvjament il-liġi hija eh, Eh, konkista tal-bniedem mm, madu l-periodu ta' 21 seklu, wieħed li jagħmel huwa javanza. L-impressjoni li għandi ta' dal għodu hija li wieħed li javanza. Forsi nistgħu naslu għal soluzzjoni bilaterali, tkun ħaġa tajba. Eh, forsi waħda ta' 14 il-pajjiż dik tkun ħaġa tajba wkoll. Il-mudell ideali u jiena naqbel ma dak li ntqal eh, ma dak li qal president ħat nota li meta l-idea li kif qed jitkellem bir-sinjali li l-idea li tkun li aħna naħdmu fl-imkien para 27 pajjiż. L-idea li b'xi formula jew oħra wieħed javanza. Ban wieħed. Ġifieri, niġġustifikaw il-salarju li aħna nqaraw l-unika ħaġa li tiġġustifika dak li aħna nitħassu huwa li nkunu utli għal ċittadini tagħna. U nalaqgħu. Komment wieħed, l-aħħar wieħed. Jiena żewwiġt u divorzjajt għal ħafna eh, koppji eh, isofru fid-divorzju u eh, jihdu gost l-ommijiet indipendentement ma xkux ikunu it-tip ta' koppji li jiena nżewweġ.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 ma la eh, kummenti illi li inti għadek kemm għamilt. Iva aħna nixtiequ namlu progress b'mod intelligenti u b'mod ċar. Kif għal xaħat tiġallu, meta nitkellmu dwar il-Rom, eh, tri dwar il-Brussels, tu, mu ċar għal ċittadini, aħna rridu eh, nuruhom xem f'daw l-istrumenti b'mod ċar u naqbel għalhekk mal ideja li nintroduċu definizzjonijiet ċari f'dan il-laqqasam tal-liġi tal-familja kif ukoll fuq smoħra. Jekk nistgħu noħolqu Eh, għarfien aktar ċara ċittadini nkunu nistaw nsibu mbagħad soluzzjonijiet komunitari Nixtieq nikkonkluda nikkonkludi billi nirringrazzja lil eh, persuni kollha li għadhom kemm għamlu preżentazzjonijiet li kienu daqshekk interessanti. Nisperaw li daw ikunu iżerrija għal xogħol leġislattiv fil-parlamenti nazzjonali u fil-parlament tagħna hawnhekk. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-senatur Diaz Taġera li huwa il-co-president miħaj issa huwa nofsinar u għalek ibdow it-tieni parti tal-konferenza tagħna illum li għandha x'taqsam ma' suċċessjoni transkonfinali. Għalek ħan eh, nitlob li l-kollega tiegħi sur Kert Leċner biex mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali biex jiġi hawnhekk u jiċċerja il-sezzjoni u s-sur Lord Merna jekk jista' jkun ukoll jiġi hawnhekk fuq il-podium.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 Eh, Signori, eżis kollegi. Eh, stajt eh, nati din l-introduzzjoni minn posti fil-fat flok nuqos nitlaqaw fuq imma imma normalment aħna k'namlu niġu hawnhekk bħala rapporter fuq dan ir-regolament daqshekk importanti jiena kuntent illi qed nara li qed isseħħ din id-diskussjoni minħabba illi Eh, l-istrumenti differenti li għanna il-Brussels 1, Brussels 2 u anka eh, l-istrumenti oħra ta' liġi privata, aħna kon għadin nitkelmu dwar il-kodifikazzjoni tal-din eh, il-liġi dan jintroduċi xi ħaġa ġdida fil-fatt fil-leġiżlazzjoni tagħna nazzjonali u huwa wieħed mill-aktar problemi E, gbar e, li kena u dimna għalek kena anka diskussjonijiet mal-membri tal-membri tal-parlamenti nazjonali għax il-liġi materjali ta' suċessjoni hija e, waħda importanti ħafna. Fil-fat, kustjonijiet li anka jorbtu mal-liġi tal-familja. Huwa neċessarju illi 12 miljon Ewropew illi bħalissa qegħdin jgħixu fi stat membru ieħor, jiġifieri eh, l-istat mhux eh, stat differenti u hemm 850 580.000 mot eh, involuta. Iġifiri, per eżempju, jekk ċittadin ġermanis jew Pollak jiex fil-Belġu fil u din hija residenza tiegħu u għandu l-flus hawnhekk għajn insow il-proprjetà għandu l-flus fil-pajjiżi differenti Franza per eżempju il-Belġu jew anka fil-Polonja. Fil-Polonja jisu illi għandu jaqa' taħt il-liġi Ġermaniżi u il- fil-rigward tal-Belġu u Franza eh, huma jaħsbu illi l-patrimonju tiegħu għandu jiġi trattat minnhom stess. Jiġifieri eh, aħna fil-Belġu per eżempju eh, ċittadin Franċiż jew Belġjan li kien qed jgħix il-Polonja u fil-Ġermanja għandu jiġi trattat taħt eh, il-liġi franċiża għax aħna konna inqisu bħala l residenza tiegħu illi għandha tapplika. Jiġifieri fil stati membri differenti ħarsu lejha b'mod differenti. Eh, wieħed ma jistax jikkoordina id-deċiżjonijiet kif qegħdin l-affarijiet bħalissa jew li wieħed jitratta il-konflitti fil-igward tal-sentenzi eh, mill-rati. U dan għax stati membri eh, ħafna minnom jibbażaw fuq in-nazzjonalità u oħrajn lejn l-aħħar post ta' residenza u oħrajn lejn l lex ray eh, U għalek hemm ħafna differenzi. Sissa m'hemmx xarfin reċiproku tal-sentenzi tal-qorti u il-sentenzi tal-ICJ ma applikawx għas-suċċessjoni u meta il-żewġ pajjiżi applikaw l-istess liġi, ġifiri per esempio il rigward ta' nazjonalità, eh, xorta sentenzi maħruġa f'pajjiż partikolari ma jiġux maru aċċettati fil-pajjiż liħor. Ġifiri hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu dwar armonizzazzjoni bħal floqs mal-oħra li diskutejna u laqas eh, mhux qed nitkellmu dwar il-konverġenzi bħalma sibna fil eh, eh, bħalma smajna dwaru fil-każ ta' Franco Ġermaniż. Dan dan huwa l istrument ġdid. Imbagħad hemm ukoll il-kustjoni tal-lingwa, tal-traduzzjoni aħna ikonna il-dokumenti oriġinali bil franċiż unbat forsi jista jkun hemm anka traduzzjonijiet imma anke hawnhekk jistgħu jinħolqu ħafna problemi. Dwar il-sustanza aħna eh, realizzajna li liġi li tapplika u il-orti li huwa responsabbli għandhom ikunu ibbażati fuq eh, il-residenza abitwali u l- Aħna normalment inħarsu lejn in-nazzjonalità, eh, però għaw min jinjora nazzjonalità. Hemm ukoll il-liġi li tapplika u l-qorti li hija responsabbli hija l-qorti tal-aħħar residenza ma iċ-ċittadin għandu id-dritt li jażel il-liġi tal-istat oriġinali tiegħu. Il-rati, l-avukati kollha tal-rati u daw kollha involuti għalhekk għandhom qudiemhom ħafna problemi u ħafna drabi dawn jazlu il-liġi ta' residenza ma' deċiżjonijiet irridu jiġu għandhom ikunu jiġu aċċettati b'mod reċiproku għandu ikonna twaqif ta' ċertifikat ta' suċessjoni Ewrop, ċertifikat Ewropew ta' suċessjoni U ħani diskutu u koll il-prinċipi fil-parlament u fil-konsil dawn il-prinċipi bażiċi issa ġew aċċettati u eh, xi darba jew oħra irridu eh, Eh, nifqu bil-studji tagħna bis-surveys għax inkella maħniex se nagħmlu progress għax hemm wisq dettalji xi rridu nittrattaw kifet eh, liġi internazzjonali privata illi għandha tiġi eh, regolata imma fil-liġi materjali hemm ukoll overlap mhux qed nitkellmu biss dwar l-ambitu hawnhekk. L-Italja u Franza pereżempju eżempju e, liġi tal il-ġiet e, e, hemmhekk huma differenti minn fil-Ġermanja U għawnek ma jitħolx biss uh, il-kustjoni ta' reġistru tal-art manka il-metodu ta' kif tiġi applikata liġi lokali. U um, il-kustjoni u kol ta' kif wieħed jista' jagħti definizzjoni tal-residenza abitwali tal-aħħar residenza, però m'hemmx eh, definizzjoni fit-tekst kif hemm fatti legali oħra. Din l-informazzjoni qas fuq livell nazzjonali imma hija speċifikati mbagħad għandna l-artiklu 27 illi eh, ukoll eh, jgħati għajem problemi fil-parlamenti nazzjonali. Din hija xi ħaġa li hija delikata għax idin nitrataw għawnek u eh, kollet nitrataw tradizjonijiet eh, u aktar eh, ma studjajt l-affarijiet aktar rajt li hemm esagerazzjonijiet fil-mod ta' kif qed inħarsu lejn il-kustjoni. Fir-Renju Unitu fl-Iskozja pereżempju hemm E, e, li ġiet li jgħidu li m'hemmx e, wirt obbligatorju. Il-problema il problema li tiġu diskussi bħalissa il-Senat Belġjan fil-fat ħareġ l-opinjoni dwar dan, dwar anka dwar traduzzjoni ġa dak li ġi diskuss eh, japplika għal ċittadini belġjani meta dawn jitilqu mill-pajjiż. Dawn ma jaqgħux taħt il-liġi suċessjoni Belġjana kif jitilqu mill-Belġju. U eh, meta ċittadin jitlaq minn pajjiż u jbidel residenza tiegħu, allura ovvjament bħal kulħadd eh, ċittadini li timut u l-idea li dan jitlaq għal minn pajiz għal pajjiż ieħor bl-iskop li jmut hemm biex il-wirt tiegħu ma jadix għal ħat ieħor hija xi ħaġa esseġerata, jiġifieri ma nix nużawha bħala bażi għal konsiderazzjonijiet legali tagħna. Aħna għandna nibazaw uh, ruħna fuq is-sitwazzjoni reali u kuntest uh, soċjali reali. Pasquale sa jgħid xi ħaġa dwar il-soċjazzjoni wkoll u anka il-liġi uh, eh, li tapplika l-protezzjoni tal-membri tal-familja. kien hemm xi żbalji fit-tekst eh, li eh, issa qegħdin eh, jiġu korreġuti. U anka forsi nkunu nistgħu nkopru xi affarijiet anka fil-premessi la bozzar ma tantx kien tajjeb imma anka anka fil-tekst oriġinali imma dan japplika u koll għal traduzzjonijiet u taħt iċ-ċertifikat ta' suċċessjoni hemm ukoll il-kussjoni ta' sussidjarjetà u l-ilmenti eh, fil-Bundestag Ġermaniż. Din hija xi ħaġa li mhux bil-fors teżisti f'pajjiżi oħra mhuwiex dokument li joħroġ mill-rati anka fil-arfin ta' ċertifikati ta' suċessjoni inħarsu lej l-effett tiegħu u l-mod ta' kif se jiġi implementata. Il-liġi Ġermaniża dwar is-suċċessjoni normalment issegwi il-sentenzi tal-rati għax iċ-ċittadini normalment jaċċettaw il-sentenza ek kif tkun imma il-din mhix il-kustjoni awful. Il-kustjoni hija illi rridu niproteġu l-aspetti legali anka jekk wieħed jaqsam il-konfini e, e, wieħed ikun jista' jaċċetta ċ-ċertifikat ta' suċċess anka fil-rati differenti f'dan is-suq uniku Ewropej. Hemm kwistjonijiet oħra transkonfenali li jridu jiġu trattati fl-aħħar net nixtieq ngħid illi mhuwiex possibbli li wieħed jimmaġina li wieħed se prevedi l-każijiet kollha possibbli u jkoprihom soluzzjonijiet sodisfaċenti. Mm, Huwa impossibbli li wieħed jitratta il-każijiet kollha li jistgħu jseħħu. Però ħajkun hemm dejjem anqas u anqas minnhom dawn it-tipi ta' każijiet u ċittadini jkunu jistgħu jagħmlu l-aħħar testment tagħhom u jserħu fuq il-liġi illi ħa tejnom f'dawn ir-regoli tal-suċċessjoni. U dan għandu jkun ir-riżultat aħħari għal dawk iċ-ċittadini li jgħixu f'pajjiżhom stess xejn mhux se jinbidel. jekk għandhom prot Eh, proprjetà jew investimenti eh, f'pajjiżi oħra ħajkunu f'sitwazzjoni aħjar eh, għax dan il-wirt ħajkun suġġett għall-istess regoli f'kull pajjiż. Hemm diffikultajiet fid-diskussjonijiet fil-Kunsill għax dan huwa qasam diffiċli, però naħseb li l-Kunsill u l-Parlament se jirnexxilhom Eh, jiksbu eh, riżultati sodisfaċenti b'dan ir-regolament. Hawnhekk hemm eh, ħafna fari ġodda l-istati membri u għalhekk il-Kunsill l-istati membri u anke l konsil tal-Ministri iridu jqisu l-kussjonijiet kollha. Vorschlag, Berichtsvorschlag. U nisperaw li nkunu nistaw niprezentaw il bosta regolament u nġibuh u dim il-parlament u nivvotaw fuqu. Jiena interessat ħafna li l-kontribuzzjoni ta'kom. Äh, Bidu, um menġuligon, Pascalis? Sur Pasqualis. Grazie President. Naħseb li permezz tal proġett ta' regolament komunitarju fuq suċċessjoni il-leġislatur komunitarju għandu opportunità sabiex interveni f'settur limitat imma li jitratta mill-qrib u b'mod eh, frekwenti il-ħajja ta' ċittadini kollha. Ġifieri l-użu ta' atti autentiċi fil-pratiċi ta' suċċessjoni. Qed nitkellmu l-aktar fuq atti li jaqgħu ta' tnutar imma anke atti ta' awtoritajiet pubbliċi oħrajn. Hija ħaġa ovvja pal każijiet ta' suċċessjoni f'każ ta' mewt illi tkun frekwenti ħafna iħtieġa li nużaw atti autentiċi. L-eżempji jistgħu jkunu ħafna kopja ta' testament, l-attanut tal-notorieta, għat ta' accettazzjoni jew rifju tal-eredita, inventarju tal-dak eh, li qed jiġi eh, inkluż fil-wirt il-divizjoni eh, ereditarja u anka id-drittijiet ereditarji Dak li l-lum nittama li senerjalizzaw permezz tal-proġett, il-regolament tal-proġett li mm, tama li jiġi adottat u li natu l-possibilità l-kull ċittadin li jiproċedi għal att autentiku ħafna drabi nerġanajt ikun għat eh, ta' notara, anka għoddim notar ta' pajizu stess. bad dan l-att jista jiġi użat b'mod ħieles jista ċaqla b'mod ħieles f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. U anka jekk rridu naraw l-affarijiet minn perspettiva differenti, nistgħu nippermettu li l-awtorità ta' pajjiż wieħed jistgħu jużaw għadd awtentiku li ġej minn pajjiż ieħor. Bħala għad eh, sostitut tal-att nazzjonali Għalfejn din il-possibilità ta' użu transkonfinali għanna nikkonsidraw bħala ħaġa importanti utli. Għal-raġuni li l-att autentiku ħafna drabi jiservi sabiex jagħti dokumentazzjoni ċerta b'valur ta' prova unika anka dekirazzjonijiet li jinkludi anka ċertifikazzjonijiet illi l-uffiċjal pubbliku jizvolġi flatt nifsu. Dan l-att privileġġant jagħti segwitu wkoll għal proċeduri ta' suċċessjoni ċertezza legali aktar b'saħħitha. Tkun ħassna fl-opinjoni tiegħi li nitilfu il-kwalità tal-dokument autentiku meta dan jintuża f'pajjiż differenti mill-pajjiż ta' oriġini. U dim tiġijiet bħal dawn il-lum ta' ċirkolazzjoni ħilsa tal-atti autentiċi, għat mannix regola komunitarja li tkun detaljata bizzejiet għal daqstant dan il-qasam ukoll dun nużaw regoli ta' drittijiet eh, tal-ġid privati ta' pajjiż differenti. Regoli li mbagħad ħafna drabi huma diverġenti minn xulxin u li xi kultant jistgħu jiġu interpretati b'mod differenti mill-awtoritajiet uh, legali u amministrattivi u mill-awtoritajiet imsejħa sabiex jitrattaw suċċessjoni. Issa, wasal ħina l-leġislatur komunitarju li jiprofa jindirizza is-situazzjoni. Fil-fatt, għanna premessa 26 fil-proġett un bat artikli 34 u 35 illi b'mod preċis jinkludu regoli importanti għall-użu transkonfinali tal-atti autentiċi. Preżenza ta' dawn ir-regoli ġa waslu għal diskussjonijiet u anka ċertu kritika. U wasanna saħan sitra għal situazzjoni fejħut talbu l-daw jitneħew. Imma fl-opinjoni tiegħi dan kollu ġej minn nuqqas ta' ftejn fuq il-kwistjonijiet li tassew għanna hawnhekk. Ħafna jgħidu li mhux qed nifmu fuq li ma nitkelmu, nitkellmu, ma jiena naħseb li huwa faċli ħafna nifmu dan. Kont qed nagħmel eżempji qabel. Imma nemmen li ħafna minn dawk li hawnhekk ma nallum ġa mill-esperjenza personali tagħhom jistaw jajdunna xinuma latti autentiċi li ħafna drabi nkunu involuti f'proċess ta' successjoni. Umbat ukoll jingħad li ma nistgħux nifmu il-valur illi jistgħu jipprovdu dawn l-atti awtentiċi fl-izvolġiment ta' affarijiet għandu f'xaqsu ma' suċċessjoni. Mod partikolari jingħad illi ma jistawx eh, dawn jitqablu ma deċizjoni ġudizzjari għaliex għaliex ovvjament l-atti autentiċi jistaw dejjem eh, jirġu kontestati taħt ġudizzju. Ħaġa ovvja, Iva, u naturali wkoll. U wkoll ġanna nikkonkludu li min qed wassal din il-kritika ma jafx mhux familjari mal-kontenut tal-atti autentiċi. Huwa ovvja li dan jistgħu eh, jitresqu dim ġudizzju, pero dak li jott għabennet u li l-ewwel l-att autentiku jkun jista' jiġi konsidrat bħala għatta punta autentiku anka f'pajjiż differenti mill-pajjiż t-oriġini. U l-forza tal-saxħa tal-autentiċità li tikkonsisti kif għadd fil-forza ta' prova privileġġata u xi kultant ukoll forza eżekuttiva li hija importanti wkoll. Kif kontent ngħid huwa importanti li l-forza ta' eh, saħħa ta' prova privileġġata tkun rikonoxxuta anka f'pajjiż differenti mill-pajjiż t-oriġini. Umbat, Għallu nfat li l-klassi tressa u dim il-ġudikatura ma jneħħi xejn minn natura essenzjali ta' dan l-attunku. Regoli li zguraw it-qassim tal-atti autentiċi fuq l-ambitu komunitarju għadu ma jizistux. Nkorreġi għanzi din l-isqarrija għadhom mhumiex dettaljati biżejjed dawn ir-regoli ġa jeżistu għadak nxaqsa mis saħħa eżekuttiva tal-att, pero għat ma jeżistux eh, għal forza probatorja. Imma naħseb illi l-ordiment komunitarju għall-est li joħloq dawn ir-regoli li jistgħu jkunu utli għat qassim tal-atti autentiċi. Għana niftakru l-ewennet illi regola komunitarja ġa tara fuja parti mill-laki komuniter u kol ta' nikonoxi l-atti autentiċi xi ħaġa li ġa konna nsibu f'artiklu 50 tal-Konvenzjoni ta' Brussell ta' 27 ta' settembru 1968 dik fuq il-kompetenza legali u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet fil-qasam ċivili u kummerċjali issa insibuh dan ir-rikonoxximent f'artiklu 50 ta' Brussel wieħed. Imbagħad ukoll s-saħħa eżekuttiva tal-atti autentiċi nsibuha wkoll fir-regolament 2101-2003 ġifiri dak fuq il-kompetenza, rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet fil-qasam matrimonjali regola li wkoll ħafna drabi eh, is-semmiet anka propju dal-udu stess. U anka fil-regolament minn 105-2004 fuq it-titlu eżekuttiv Ewropew regolament 4-2009 fuq l-obbligu ta' manteniment u ġifiri l-att autentiku għal pajjiżi ta' Sivillo ġifiri l-att notarjali eh, ġa huwa inkluż fil-regoli komunitarji fuq l-eżekuzzjoni ta' dan l-att. Tieni element li ġawa importanti u li ġan nsibu fil-liġi komunitarja definizzjoni ta' għatt autentiku. Definizzjoni komunitari dan qed mill-Qorti tal-Ġustizzja. Is-sentenza importanti ħafna, Unibank ta' 17 ta' ġunju 1999, u l-qorti tal-ġustizja qalet illi għatt autentiku għandu joħroġ minn autorita' pubblika, l-autentiċa għandha titratta l-kontenut tal-att li l-in mill-firma nifisaw li l-att mbagħad irid ikun eżegwit fil-pajjiż ta' oriġini sabiex ikun eh, validu anke f'pajjiż oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Din definizzjoni nfakkarkom ġa tieħdet mill regolament komunitarju u koħġi certifikat anka fuq il-titlu eżekuttiv Ewropew u anka fuq eh, obbligu ta' manteniment. Għal stant li idea ta' ta' autentiku ġa insibuwa fil-liġi komunitarja għal iktar minn 40 sena fil-fatt jekk morru mmorru lura għal Brussel wieħed Però li għandna nieqes hija regola ċara, regola komunitarja fuq il-saħħa probatorja tal-attautentikum. Din hija karatteristika però li ssir importanti ħafna. Meta nkun qed nitkellmu fuq is-suċċessjoni. Immaġinaw, pal eżempju, għandek eh, inventarju ta' eredità, lista ta' eredità li tista' s-servi ta' prova fl-spazju ġuridiku Ewropew kollu, kemm jekk jiġi riċevut palatta awtentiku autentiku dan l-inventarju stess jsir ta' prova privileġġata feħdan tal-ispazju legali Ewropew kollu sabiex nuru il-konsistenza tal-wirt. Xtaqt inżejt ukoll billi jagħtawnek l-anka l-Parlament Ewropew ħafna drabi anka fid dettall tratta il-kwistjoni. Anka billi paragunna il regoli eżistenti f'pajjiż differenti u billi wkoll adotta riżoluzzjoni illi hija importanti wkoll naħseb jien. L-istudji li straq nagħmel referenza lihom huma l-ewwel nett dak fuq il-legalizzazzjoni u l-formalità ta' apostil fl-2007 mill-British Institute of International Comparative Law illi kien jitratta il-formalitajiet ta' ċertifikazzjoni illi għadhom jitolbu l attentiċin l-lum sabiex ikun hemm ċirkulazzjoni minn pajjiż li joħroġ l-Unjoni Ewropea. Dan huwa studju ċar fl-opinjoni tiegħi, studju illi jinkludi diversi dokumenti u li jista' jkun utli jekk il-Parlament jixti jindirizza il-kwistjoni tal-ċirkolazzjoni tat-tip għall Studju ieħor fl-opinjoni tiegħi huwa interessanti ħafna wa dak Il-Parlament Ewropew għafda eh, l-Konsil tal-Notari tal-Unjoni Ewropea u li mbagħad twetta kollaborazzjoni ma' Deutsche Notari Institute li kien studju paragona t l autentiċi f f'sitt pajjiżi tal-Unjoni Ewropea illi huma Franza, l germania l-Ingilterra, l-Polonja, l-Rumanija u l-Iżvezja studju li minnu slitna edukazzjoni importanti anka fuq id-diversità tas sistemi u d-diversità tal-valuri tal-atti fil-sistemi legali differenti. Il-Parlament mbagħad wasal riżoluzzjoni nhar 18 ta' Deċembru 2008 approvata fi Strasburgu u għam rekomendazzjoni Komissjoni fuq l-Atta Autentiku Ewropew illi fija issemmew il-punti l-iktar importanti fil-qasam u kol kien hemm distinzjonijiet fuq il-sistemi legali differenti. Naħseb grazzi għal dal-premessi kollha l-akki komunitarju l-studju l-Parlament ġawetta illum l-valutazzjoni tal-proġett ta' regolament fuq il-tqassim tratti autentiċi jista jagħmel pass deċiżiv il qoddim u wkoll inizzel f'liġi komunitarji regoli sabiex niffavorixxu ċirkulazzjoni aħjar tal-att awtentiku Anka fuq is-saħħa ta' prova tal-istess att. Naħseb li ċertu prinċipi anka fid-dibattitu illi kena wara prezentazzjoni ġa ħarġu ċari. U xtaqt namel sommarju malaj malajr. L-att autentiku li jirċifut f'pajjiż membru jista' jħalli effetti ta' autentiċità u prova f'pajjiżi stati membri oħrajn. Għatta l li nsibu fliġi ta' stat membru jista' jitneħħaw minn floku jista' jitħolat minn pajjiż minn stat membru ieħor, sostituzzjoni fi klim ieħor. It-tielet punt l-att ma jistax jipproduċi effetti ulterjuri fil-pajjiż ta' destinazzjoni meta mqabbel mal l-effetti f'pal-pajjiż t-oriġini. Naħlor tal-monita tajdinna li l-att autentiku ma jistax jipproduċi fil-pajjiż ta' destinazzjoni effetti aktar b'saħħithom tal-istess att autentiku lokali. Għal darboħra, ħaġa pjuttost ovvja, att autentiku jibqa' soġġett għal possibilità ta' kontroll u kontestazzjoni qoddim l-awtoritajiet ġudizzjarji u forsi iktar speċifikament dan irridu nirregolaw kemm qudiem l autorità ġudizzjarja ta' pajjiż ta' oriġini u anka tal-pajjiż ta' destinazzjoni. Probabilment dawn l-aspetti se jkunu regolati skont il-loqsma differenti trattati. Grazzi għalla ki komunitajer fil-qasam tatti uh, u anka grazzi għall-istudju tal-parlament nistaw tassew F'każ ta' approvazzjoni ta' dan ir-regolament naslu għal soluzzjonijiet aktar utli, aktar sempliċi għall-użu prattiku tal-att awtentiku fil-qasa fil-spazju legali Ewropew kollu. Vielen Dank, ähm, Herr Pascalis, für diese ausführlichen. Grazie ħafna. Dan dibattitu verament dettaljat dwar il-kunċett ta' att autentiku ħaġa bla dubju li fistin li ġejjin nifluziet birra birraqqa indipendentament mis-soluzzjoni li li aħna naslu għal-jom fil-regolament li għanna dimna fil-prezent. Nadi sal kelma l-Sur Chassin li għanatwarju notar minn Franzja. Grazie ħafna, President proposta ta' regolament tal-14 novembru ta' 2009 huma suġġerixxu żewġ soluzzjonijiet, waħda li tkopri suċċessjonijiet kollha u waħda bħala il posta residenza abitwali bħala bażi biex wieħed jiddeċidi suċċessjoni fuq il-bażi li din tkun il-ħolqa l-konnessjoni bej il-mejjet eh, u l-istat Jena eh, kon president ta' grupp ta' ħedma ta' notara Europa, eh, għamil referenza li sur Pasquali Sftetilu, u dak li ħanajt huwa bbażat fuq ix-xogħol ta' daw tan-nutara mill-Ewropa fuq din il-kwistjoni. Senatur Jan xarilu qal li l-liġi tal-familja hija bbażata fuq sovranità u l-kultura legali ta' pajjiż. Jien nixtieq ngħid biex nibda liġi applikabli ħaġa unika u tixtaq għamil diversi kummenti wkoll dwar l-impatt li din l-applikabilità jista' jkollha. Diversi pajjiżi għandhom approċ eh, secessionisti ġifiri kun hemm firda bejn pajjiżi differenti jiddependi fuq eh, l-assi tanġibli u dawk li mhumiex. Regolament ifisser li ħajkollhom jitbiedu minn dit tip ta' differenza eh, biex ngħidu hekk. Il-vantaġġi ta' reġim wieħed ġew ġiġa diskritti diversi drabi li konna eh, estate wieħed, eh, patrimonju wieħed u mhux diversi, ifisser li tkun iżjed faċli li jiġi jiġi imqassam dan il-patrimonju jekk aħna nidbedu eh, minn din id-differenza jkoll jkollha konsekwenzi wkoll għall-wirt tal-familja dajjeb il-pożizzjoni tagħhom għal li għandu x'aqsam il-wirt. Huma awtomatikament huma intitolati għal proprjetà pempju immobli bħad djar imma din il- ħarsin li huma għandhom l-protezzjoni li għandhom ma tiġix moti għalilhom jekk is-soluzzjoni unika ma jkollha d-riserva, ma jkollix ir riserva dwar il-beni mobli. Fil-artiklu 25 taraw eh, redazzjoni li ċerta leżislaturi nazzjonali jisubu li miex adekwata. Il-Parlament eh, Franċiż, per eżempju, huwa wieħed minnhom. Il-proposta tajt li li wieħed eh, ħares lej il-politika pubblika bħala raġun eh, hija għadda tkun l-eċċezzjoni sa dwar kif aħna x'tifsira nagħtu tal-politika politika pubblika jew ordr publik bil-Franċiż. Din id-direzzjoni l-ġdida hija ħaġa li ħarsu leja fis-sens ta' kif taffettwa l-leġiżlazzjoni nazzjonali u s-sitwazzjoni tal-familja meta wieħed meta wieħed jara l-proprjetà li huma jirtu. L-ewwel fuq il-pjanijiet li saru minn mejjet dawk ta' madwaru u dawk li ħaj jħusib il wirt Allura, il-testmenti u l-pjanijiet tal-mejjet. Hemm diversi liġijiet u leġislazzjonijiet eh, li għandhom xaqsmu mal-wirt, għadifix li wieħed jorganizza eh, il-testment taħħom jekk ma jkollum propieta u jista' jkollum forsi garanzija għal il-familja jirtu dawk il-ben immobli u għadifix li wieħed jorganizza min ħajrċivi xiex. Il-konsiderazzjonijiet ta' eh, ordr publik jew ta' politika publika jistaw waslu għal problemi għall uh, administraturi ta' tal-testament u ma mux neċessarjament ħaj salvagwardjaw l-interessi tal-familja. Il-liġi ċivili, indipendentament jek tinkludix uh, or publik jole, ikolla bżon tati ċertezza legali ikbar. Jek ħares lej Franza, per eżempju, Aħna reċentament daħanna miżuri biex nagħmlu hekk. Badana kolla għanna bżon n-offru ċertezza legali għal dawk li jipreparaw testment tagħhom u jippjanaw il-wirt. Għalli huma jkunu jistgħu jazlu l-liġi applikabbli. regolament ta' novembru, eh, l-artiklu 17, għandu fih dispożizzjoni utli f'dan is-sens. Jekk inti ħajkollok leġislazzjoni, biċċa leġislazzjoni waħda biex tħares il-familji u l-individwi fil-liġi ta' assoċjazzjoni, din ħatkun applikata, tiġi applikata. Il-liġi ta' assoċjazzjoni għandha tippermetti li individwi jażal jażal il-post ta' residenza tiegħu minn ma dan ikollu uh, impatt eh, immedjat jew eh, wara fuq is-suċċessjoni u biex jiżgura li kwalunkwe testment li jippreparaw ma tkunx ma jkunx eh, ma jitlifx il-validità tiegħu iżetta biex tħares il-familja tal-mejjed u jgħin lil min jagħmel testament u biex qed ikoll jippermetti l-leġiżlazzjoni tiġi applikata il-post ta' residenzja ta' fejn kien jiex il-mejjet, jekk xaħat jekk ikun residenti jemmek, ovvjament eh, u assoċjat ma' postijiet madwar dik residenza proprjetà, l-affarijiet li jużaw, il-kontijiet fil-banek, il-salarju, pensjonijiet u u l-maġġoranza tal-propieta tagħhom. Huwa diffiċli dejjem għal wirt li wieħed jipprepara inventarju tal-wirt. Huwa ħafna drabi diffiċli wieħed jistabilix eżattament dak li kellu il-mejjed. L-ewwel post ovvjament fejn wieħed iħares huwa madwar il post ta' residenza abitwali ta' dak li għadu kemmiet. Il-familja probabbilment kun tista' tara li għabbażi tal-residenza abitwali x'affarijiet x'mobli għandu jew immobli għandu rib ir-residenza abitwali. il e, tini huwa li e, il-wirt implementat iżjed faċli. E, hemm żewġ maniera l-wirt jissamela huwa jew wirt dirett għal werrieta jew inkella jkollok eh, parti terzi li tiġġestjona l-wirt. Dan hija kompetenza tal-liġi nazzjonali. Forsi l liġi Ewropea tkun pożizzjoni li toffri soluzzjoni iżjed faċli kollok wirt eh, li eh, huwa definit taħt il-liġi applikabbli dan ħaj joffri protezzjoni aħjar għal-familja, xi jiddependi fuq il-bona volontà ta' dawk involuti u l-kapacità ta' dak li qed jamministra din hija ħaġa li tiġi ta' mill-liġi ta' suċċezzjoni. Il-familji f'dak il-każ eh, kollhom kull interess biex ikun hemm armonizzazzjoni tal-liġi ta' suċċezzjoni. Jekk inti tħares lej il-proposta għal regolament tara li l leġizlazzjoni applikabbli tittati definizzjoni u jew tfisser ħafna minn dawn l-aspetti l-artiklu 21 tajt, for example, per eżempju, li l-liġi applikabli hija dik fejn hija dik fejn wieħed isib il-proprjetà. Il-leġislazzjoni ta' suċċessjoni eh, singola tevita wkoll is-sitwazzjoni li fl-imodi kellek diverġenzi bejn l-opinjonijiet ta' partijiet interessati differenti Jekk wieħed iħares lej, wieħed iħares jista' jħares lej liġi applikabbli bħala maniera biex iħares il-liġi ta' suċċessjoni u l-familja. Din ħafna drabi tidher bħala bħala hekk eh, tilab noli eh, fil-kamp legali. L-esperti legali ħajku joqogħdu attenti eh, ħafna biex ikunu żguri li jiżgora li jaslu għal strument leġislattiv adekwat. Jekk inti tħares lej residenza bitwali ta' mejjet, Eh, dik hija ħaġa li wieħed li permetti li joffru eh, protezzjoni għal familja. L-atti jagħmlu kontribut ukoll biex iħarsu l-familja taħt dak ir-reġim u ħajjejnu lill-amministraturi nutara oħra li huma voluti fl-implementazzjoni fl-esekuzzjoni tal-wirt. Għana ċaħġessa dwar il-forma tal-atti tal-dokumenti ta' suċċezzjoni. U nikkwota l-Sur Gramaldi mill-Università ta' Paris jgħid li dat tip ta' att għandhom bżonn formalizmu għax dan eh, dan ħajdefendi kontra l-emozjonijiet li ħafna drobi jistaw irreġġu eh, dawn il-kwestjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għall-Onorevoli Chassang għal din il-prezentazzjoni verament kompleta u sħiħa ta' situazzjoni ta' familja u l-kwestjoni tal-residenza abitwali li inti ħares leja eh, marmanija pozittiva ħafna sanaddu. Skuza, il-President? għanna għal sinjura eh, Lenka Lesej mir Repubblika Ċeka. Lord tajba, sinjuri. Nirringrazzjaw kom għalli studenti għal din konferenza jiena jisim Lenka Lesej, dek hija pronunzja tajt il-kellima u grazzi. Mela, il suġġett tal prezentazzjoni tiegħi huwa il-kontenut u effetti tal-ċertifikat Ewropew ta' suċċezzjoni. Skont il-proposta li qed saret eh, hija ħaġa li wieħed jista' jiddiskuti għal ġurnata kollha ma kull mandi huwa eh, għaxa minuti nixtaq nifoka fuq il-punti ewlenin li naħseb li huwa ta' importanza. Il-ċertifikat Ewropew ta' suċċezzjoni għandu jiffaċilita il- Eh, l-ranġar ta' wirt fl-Unjoni Ewropea kollha. Kif smajtu hemm differenzi bejn il-manieri kif isiru t-testmenti u l-wirt u l-suċċezzjoni u l-kondizjonijiet biex wieħed ikun jista' jagħti eh, willik wida s-suċċezzjoni. Jekk wieħed iħares lej il-proposta tal-Kommissjoni eh, ċertifikat propost għandu jissu jkollu l-istess kontenut fl-Unjoni Ewropea kollha indipendentament mill-pajjiż ta' oriġini. Il-kontenut u l-effett għandu jiddependi fuq il-raġuni l-lan ewlini u għali wieħed jagħti eh, provi dwar eh, l-leġibilità ta' min jiret kif ukoll regoli u drittijiet tal-amministraturi. Hemm eh, konnessjoni ċara bejn il-kontenut eh, u l-effetti ta' ċertifikat għalhekk. Joħda ir raġunijiet li l-Presidenza Spanjola proponit li kunem, hemm li kunem definizzjoni ziet ċara, tifsira ziet ċara tal-tip ta' provi li hemm bżonn jew evidenza li hemm bżonn biex, eh, biex fi stati membri oħra. Dinja ħaġa li qiegħda fil-artiklu 36 paragrafu A subparagrafu wieħed tal-test emendat kif propost mill-Presidenza Spanjola fit 30 ta' ġunju ta' din is-sena. Allora x'għandu jkun il-kontenut ta' ċertifikat Ewropew ta' suċċessjoni aħna smajna, il-kontenut huwa ħajġi gwidat mill-kontenut tal-liġi kif ukoll defetti u liġi applikabli. Dan għanda jiddetermina minn ħajkun eligibli tista' tkun ħaġa limitata għal propositu li għalija ġiet joħroġ. Madana kollu mandux ikollu iż informazzjoni mill-li hemm bżonn għandha tkun ċara u faċli biex wieħed isegwiha. L-informazzjoni li għandha tkun parti miċ-ċertifikat hija koperta bil arti bil-artiklu 4 paragrafu 2 regolament proposta għandha l għabel kollox tist-identifika l-korp li qed joħroġa, eh, data ta' meta qed tiġi maħruġa, eh, data fuq il-minieret, liġi applikabli, informazzjoni fuq il-persuna, kwalunkwe persuna li alleġibli u drittijiet għal successjoni. Xiftit minn din informazzjoni madana kollu eh, għandhom bżonn l-attenzjoni tagħna minn tagħna specialment l-tri ħa je u ka em punti il-punti li morru lil min jiret ċerta stati membri għandhom strumenti li jidentifikaw il-maniera kif il-wert għandu jitqassam prokázání způsobilosti a kollu lan huwa li wieħed juri li il-werrita u mal-ġibli eh, membri oħra. L-lum hemm nebda raġuni l-wieħed jindika l-proprjetà tal-wert li qed jista' forsi tkun f'postijiet oħra. U li tista' tiġi eh, mitluba skont iċ-ċertifikat. Iċ-ċertifikat mandux jelenka, mandux jagħmel lista ta' drittijiet ta', ta werrit individwali jew limitazzjonijiet li jista' jkun hemm taħt eh, taħlit tri he, i, je u ke. Il-ċertifikat eh, Ewropew ta' suċċessjoni m'għandux jwassal għal daw id-drittijiet, għax dawk id-drittijiet huma eh, huma infistra mill-liġi applikabbli Allura fil-ċertifikat eh, Ewropew ta' suċċessjoni wieħed naħseb iżjed tkun ħadu iżjed relevanti li ħares lej il uh, eh, rispettivi dwar il-liġi applikabbli u l-network eh, Ewropew ġudizzjarju u l-korp li jista' jinforma fuq da. Għal dik ir-raġuna il-ċertifikat Ewropew ta' suċċessjoni mandux jelenka il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti fil-proċedura ta' suċċessjoni dak nixaqsam mill liġi applikant skont ma' huwa rikjest mill-litrukke nitrakke fl-istess artiklu. Xandu jkun allura l-effett ta' dan il-ċertifikat ta' Ewropew ta' suċessjoni? Għandu jkun ħaġa li tiġi magħrufa awtomatikament fl-Unjoni Ewropea kollha. kollu dan l-arfin huwa eh, relevanti speċjalment dwar xaqsam sentenzi ta' qrati situazzjonijiet fej ikun hemm diffikultajiet biex wieħed jasal għal deċiżjoni, għall arfin ta' deċiżjoni. L-ewwel qabel kollox wieħed għandu bżonn li jidentifika l-effetti dwar dak li nixjaqsam il-moviment ħieles ta' persuni. Fil-test emendat sottomess mill-Presidenza Belġan u Spanjol l-effetti għandhom ikunu eh, marufa fil-stati membri minna ma jkun hemm proċedura speċifika. Dwar il-validità tal-kontenut minn kif ġi propost fil-para 2 tal-artiklu 42. Il-leġizlazzjoni proposta ġanda dan fl-artikli 37, 38, 40 u 43. Madana kollu mem lebda garanzi dwar il-nuqqas mm, tarfien ta' sentenza ta' qarati. Bina mhux ħanidħol fid-dettalji dwar eh, fil-żmien eh, ftit żmien li għandi ma kollu jiena nixtieq nisħaq li biex wieħed ikun jista' jasal għal l-effetti li wieħed jixtieq li jafaz għalih dan iċ-ċertifikat Ewropew ta' Assoċjazzjoni huwa importanti li l-persuna li lillu eh, tiġi sottomessa din iċ-ċertifikat ikollha l-possibilità li tiċċekkja l-validità ta' dan iċ-ċertifikat mingħajr emendi, mingħajr suspensjonijiet u naħseb li hawnhekk tkun ħaġa pertinenti li wieħed iħares lej eh, reġistru elettroniku kif ġie propost mill-Istitut Max Planck. Jiena nemmen li m'hemm l-ebda dubju dwar l-effetti tal-ċertifikat Ewropew ta' suċċessjoni dwar l-eligibilità tal partit Eh, konċernati f'proċedura ta' successjoni, inkluż l-amministratur ta' dan il-web. dan kollu għed bizon f'moħħu li dawn il-partijiet jaġixxu eh, f'sens ta' bona volontà u fiduċja kif stipulat mill-artiklu 3 u għax din hija ħaġa koperta ġa mill-liġi eh, ta' proprjetà tal-istat individwali. Wieħed għandu bżonn ħares li paragrafu 5 ta' proposta tal-Kommissjoni li jikkonsidraw li il-ċertifikat Ewropew ta' Assoċjazzjoni hija inizjattiva li tista' tidħol fir-Reġistru Ewropew ta' proprjetà. Nina ħaġa li ġa kemm referenza li minn grupp siversi gruppi ta' ħidma u l-istess proposta eh, ġiet approvata wkoll mill-Kommissjoni f'Ġunju ta' din is-sena ċertifikat Ewropew ta' suċċessjoni għandu jkollu l-intenzjoni, għandu jkun immirat biex jagħti evidenza tal-leġibilità ta' xerta wirt minnar ma wieħed jitlob lil eh, wieħed jitlob lil-dokument lil-persuna li huma eleġibbli għal dokumenti minn pajjiż oħra ieħor li mhux pajjiż tagħhom ta' residenza għandu jiġi evidenza għal werrit u kif ukoll għal minja ministra għal-werrit. Grazzi. Ja, vielen Dank, Frau Lessay, für diese Darstellung dieses komplizierten Grazie, Hafna. Lis-Sinjura Lessay għal uh, prezentazzjoni ta' din il-kustjoni komplikata għaw min għazbis huwa familjari eh, ma' dan is-suġġett. Għadba għanna ftit ħin 10 minuti biss għal dibattitu u surtaj talabna il-mikrofonu fisem il-Parlament Ġermaniż. Grazzi ħafna, jgħid il-kallimi. Jina xtaqt nerġa Naddi għal kommenti tijak li kont kritiku fil-rimarki tijaj ta' qabel jiena għadni naqra ma tantx nista' naċċetta din il-ħaġa. Jekk ikollok biex wieħed ikollu ċertifikat bħal dan u biex ikun kredibbli u effettiv dan irid jidħol fis-seħ ovvjament. Mem eh, l-ebda mod ieħor kif wieħed jagħmel l-affarijiet. Ġifieri rridu nqisu anka il-kummenti illi saru qabel għandi tħassib u kol il wieħed meta wieħed jħu nazzjonalità bħala bażi ma Iva naqbel li għandu jkun hemm deċiżjoni li tkun ibbażata jew fuq l-aħħar posta residenza bitwali jew inkella fuq in-nazzjonalità. Jiena nifhem illi meta jittieħed l-aħħar posta residenza abitwali Eh, mhux bil-fors, fors wieħed ikun qed iqis kollox marbut ma' dan. Eh, Sinjura għalet tkalmet dwar il-reġistru. Aħna fil-Germania għan nitkelmu dwar il-reġistru ċentrali tal-testmenti u nasib ikun sensibli eh, jagħmel sens li wieħed jara jekk reġistru ta' suċċessjoni Ewropew għandu e, kun introdott tanka f'pajjiżi li għandhom dan ir-reġistru. Hemm pajjiżi li tiġi għandhom dan ir-reġistru aħna le għalissa. Jiġifieri ma nafx jekk forsi wieħed ikun xista' jorbod dawn ir-reġistri flimkien. Grazzi ħafna jgħid il-President Sur Jung. Grazzi ħafna. Kiena xtaqt nikkummenta fuq il-ċertifikat ta' suċessjoni. Xi sena ilu bej wieħed u ieħor il-Senat Franċiż iddiskuta din il-kwestjoni. U għedna li konna favur aħna ta' inizjattiva komunitarja bħal din, però e, xtaqna u kol nibdu l-attenzjoni tal-autoritajt franċiżi u dawk Ewropew illi Franza għandha protezzjoni speċjali għall-eredi kemm jekk dawn ikunu tfal jew jekk ikunu konjugi għal ehm, parti mill-patrimonju ehm, ġifiri titneħħa parti tal-patrimonju ta' tintpoġġa fil-ġembu. Franza mhijiex l-unika post li għandha din id-dispożizzjoni u għalhekk il-ġislatur Ewropew irid jaħseb f'din il-salvagwardja ta' parti mill-patrimonju. U anka biex jiġu rispettati tradizzjonijiet differenti nazzjonali. U jiena nħoss li kwalinkwa leġiżlazzjoni ġdida għanda eh, bil-fors għandu għansit għanda tqis din dan l-aspett ta' salvagwardja. Grazzi ħafna. Mela, ndura għal dak li għadek emmet, eh, surta mejjina ma li kritika il-Parlament Ġermanis, jiena kont qed nirreferi għal Senat Belġjan fil-fatt u tajjeb anzi li jkollna riżultati eh, pożittivi u tajjeb li eh, il-pratikanti tal-liġi eh, nazzjonali qegħdin jitrattaw din il-kustjoni mhux biss ġifieri il-persuni li jaħdmu mar ċivili ma nix noqt nitkellem dwar jekk għanix nużaw il-nazzjonalità bħala bażi għax hemmhekk eh, kun hemm dibattitu twil wis, però eh, xi ħames snin ilu meta aħna eh, konna qed niddiskutu l-Green Paper il-reazzjoni tagħna kienet dik bħal tiegħek. U mbagħad aktar ma diskutina indunajna li jekk irridu nagħtu dritt tal-għażla lil ċettittadini irrid ikun hemm affarijiet eh, differenti. Jekk persuna għexet xi tliet snin eh, postiħor eh, allura hemm problemi eh, fil-kustjoni. Il-residenza abitwali u l-għażla ta' liġi li tapplika huma l-unika modi jiena inħoss jgħid il-President li wieħed jista' jagħmel progress tkellimna u kol dwar kustjoni l-oħra li inti għadek kemm indirizzajt, kenna laqat għal mal rapportess u xedu rapportess il-Parlament Ewropew flimkien mal kunsill u l-professur Patow minn Pariġi eh, għandu e, huwa kommissjonat li għamel studju dwar dawn il-kustjonijiet uh, jekk wieħed iħares lejn il-varitajiet uh, u l-każijiet differenti, jara li mhux ħafna jinbidel hemm anke aspetti eh, pożittivi eh, eh, ċittadin Ġermaniż miżewġ lil Franċiż fi Franza u jgħix hemmhekk. Skont liġi Ġermaniża suġġett għal liġi ta' suċċessjoni Ġermaniża jekk ikollhom problema mal-tfal u mal-mara u mbagħad jitrasferixxi flusu lejn il-Ġermanja mhux il, ovvjament il proprjetà imma l-asti likwidi, allura il-liġi Franċiża mhux se tkun ta' għajnuna għal familja Franċiża u l-liġi ġermaniża ħat applika għalkemm il-Ġermanja wkoll għandha din il-garanzija ta' rizerva għal patrimonju għal membri tal-familja, però din hija differenti fil ġermania Jekk wieħed ħares leja b'dan il-mod, però Eh, wieħed jinduna li l-affarijiet mhux se jmorru għall aktar għar milli huma bħalissa u fil-fatt ħajkun hemm ħafna każijiet li mhux se jiġu affettwati għax hawnhekk qed nitkellmu biss dwar każijiet li huma transkonfinali. Jiġifieri aħna ikkommissjonajna studju fil-Parlament biex li waslet għal eh, konklużjoni li għadni kemm semmejtlek issa. Issa ħana di il-mikrofonu li Lord Valens li ħajamel eh, ħajala il-dibattitu. Grazzi ħafna, President. Jiena fisem il-Parlamenti Nazzjonali nixtieq nirrangrazzja l-Kumitat tiegħek tal-li organizzajtu din il-laqgħa tal-lum. Skont eh, kif namlu fil-Parlament jiena nixtieq ngħid illi il-notara tagħna huma differenti minn dawk li tkellmu lum jiena konxu wkoll il-Gvern ta' Renju Unit għaddu ma għamilx opt-in f'dan l-istadju għal din il-proposta u din e, u mabdow e, e, din hija appoġġjata mill-Kumitat fil-House of Lords fejna membru. Aħna ħarsa din il-propostra bir-reqqa ħafna u aħna xietna dal fuq il-komplessità ħafna minnhom fil-fart issemmaw dal-għodu. Ftit sekondi ilu, inti il-President u l-kollega mill-Bundestag semmejtu dan bċar u jiena b'moċar u jiena misnu qed nerġa' nagħti eh, eżempju ieħor eh, tal x'inhu l-persuna tipika eh, Ingliża, aħna nħossu li hemm bżonn ta' bidla li hemm problemi għaċ ċittadini illi huma involuti f'patrimonji trasconfinali. Però nħossu wkoll illi li niprofaw nsibu soluzzjoni unika em, periklu e, ta' konsekwenzi eh, u e, li nikomplikaw l-affarijiet ċertu osma, nikomplikaw għam aktar mill huma palissa. Azzjoni f'dan il-qasamija mm, marbuta ħafna ma' liġi tal-propieta nazjonali u kultura nazjonali u nħossu illi għanna niproċedu b'aktar kautela. E, kif għalet il-komissarju fl-osma tal- kif għamlet il-Komissarju fil-loqsma tal-liġi kriminali. Jiena eh, eh, naħseb irridu nimxu pass pass unħarsa l-kussjonijiet eh, waħda aktar mill-soluzzjoni unika. L-Renju Uniti se jkun li għandha aktar problemi mill-istati membri oħra minħabba ta' tradizzjonijiet legali tagħna eh, li huma marbuta mal-liġi tal-proprjetà u il-fatt illi aħna Eh, eh, aħna nħossu illi eh, min jagħmel testament għandu dritt li jagħmel dak kif jixtieq huwa. Memx klobek fil-Renju Unit u din kustjoni kbira ħafna fil-Renju Unit. Nixtieq li l-membri jifmu illi u kifet jiena nitkellem pala personali. Il-rol il tan-notara eh, fil-Renju Unit mhuwiex kif eh, ġi mhux kif ġi deskritt mill-kellima ta' dalodu eh, u kif isaħ f'pajjiżhom u mhux kull stat jagħti lat notariri l-istess status l-istess status u dan iwassani għal problemi li għandna bil-ċertifikat ta' suċċessjoni Ewropew aħna meta żaminajna il-proposta, rajna li dan kien wiesa bizzejed biex li jinkludi anka mhux biss sentenzi tal-qorti manka ċertifikati notarili u dan se jkun bizzejed biex jaffetwa trasferiment tal propieta fil-Renju Unit minna rappresentazzjoni tas-soltu eh, li aħna eh, nesiġu s-soltu. Zgur ħajkonna problema b'dawn l-istrumenti eh, autentiċi. Jina naf illi il-ħin għaddej. Nifem illi il renju Unit qed segwi il-progress li qed isir f'din il-proposta u eh, m'għandix dubju illi eh, aħna Eh, għat irridu nħdu deċizjoni jekk eh, ux se nibqaw eh, flopped-out. Iridu nħarsu lejn il-residenza abitwali bħala il-fattur ta' konnessjoni fir rigward ta' liġi li ta' Hemm bżonn ta' aktar definizzjoni milli hemm bħalissa aħna nixtiequ naraw aktar opportunità għal min jagħmel il testment mill-perspettiva tagħna rridu nassikuraw illi per eżempju ikun hemm il-ġbir tat-taxxa u din qiegħda taħt eh, il-reġim tal-Renju Unit u aħna hija xi ħaġa li nixtiequ neżaminawha din li wieħed isimplifika l-proċedura u jżomm il-reġim speċjali hija fil-fatt xi ħaġa kontradittorja. Il-klub ekkolja ta' problema għali anka l-infurzal ta' eh, l-istrumenti autentiċi kiku kontadni zazuħ eh, u ħanibda probabli kont eh, nissieħeb maħħa. Dawn huma riservi tagħna u eh, huma kwistjonijiet li ta' rridu neżaminawhom. Mużgul il-parlamenti nazzjonali kollha eh, jridu jeżaminawhom dawn il-kwistjonijiet qabel ma din tiġi eh, konkluża. Jiena preferi ovvjament li l-Renju Unit jissieħeb, però suġġett huwa kumpless ħafna u soluzzjoni eh, hija eh, waħda eh, wiesa wis. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. lord Bonus. Nixtieq ngħid illi il-Renjunit il-kollegi tagħna tagħhom qegħdin nistennu li diskutu din il-proposta Aħna kuntenti b'dan u fl-aħħar naraw jekk forsi wara kollox ir-Renju Unit jiddeċidu li anka huma jissibu f'dan ir-regolament li huwa importanti huwa li aħna nifmu lil xulxin hija xi ħaġa li eh, aħna tallimna anka minn din id-diskussjoni tal-lum. Nafu wkoll li fir-rigward tal-liġi fir-Renju Unit m'hemmx eh, eh, werrita obbligatorji meta wieħed jitkellem um, ma' ċittadini però jinduna illi eh, eh, dawn eh, ħafna drabi ma jkunux qegħdin jifmu eżattament kif huma l-affarijiet jazbu illi il-liġi li tapplika hija liġi li tapplika tat-taxxa. Iġifieri Eh, eh, dejjem meta tkun qed titkellmu provaw iċċaraw l-affarijiet aħna l-inizjattiva tagħna fil- eh, il-Kummissjoni li qed tagħmel anka konsulti fir rigward ta' liġi ta' taxxa. U il-prinċipi jiġu revizjonati anka eh, e tiġi diskussi affarijiet li huma ta' li ċittadini kellhom esperjenzi negattivi eh, dwarhom. Mela biex nerġa' ndur lejn is-suġġett dan mhuwiex xi ħaġa biss l esperti legali tal-qrati. Il-sitwazzjoni trid tiġi simplifikata, eh, sultam u rappreżentanti oħra jafu Eh, illi eh, hemm bżonn eh, li nistudjaw l-affarijiet aktar fil-font. Irridu naraw li jitneħħob id-diffikultajiet biex il-rati kun jisaw japplikaw il-liġijiet tagħhom u anka biex namlu progress il-prinċipju ta' nazzjonalità ilu japplika għal ħafna u ħafna snin anka f'pajjiżi u ċittadini e, irridu e, nagħtuhom aktar libertà u nagħmlu ilhom aktar faċli li, li jitrattaw dil kustjoni tal-eredità tagħhom. Nixtieq nirringrazzja l-esperti kollha u l-parteċipanti kollha tad-diskussjoni ta' dalodu. Ta Eh, anka nixtieq ringrazza lill-semmija u wasanna issa fit-tmiem tal-sessjoni ta' dalodu. Nerġgħu nibdew fit-tlieta.